Uh, so, ladies and gentlemen, can I welcome you to um, this afternoon? Signori, natikom merħba laqa tal-lum. Għandi ftit L-ewwel net nixtieq ngħidilkom din laqa qed tixxandar fuq l-internet live. Għalek, nixtieq nagħti merħba kull min qed jarana fuq l-internet, isseħeb magħna skużawna bdejna xi ftit tard. Dan il-kumitat u fost il-komitati li għandu liktar laqat li xandru fuq l-internet naħseb dan juri level ta' ċertu level ta' interess fil-ħidma tagħna lil minn din il-kamra, wara nixtieq nagħtikom merħba l minn qed fuq l-internet. Nixtieq ngħidilkom Lissa qegħdin nipproduċu din il-newsletter tal-imko jina nirrakkomanda ħilkom din titkellem dwar ħidma li aħna qegħdin nagħmlu f'kull laqta tal-kumitat għanna aġġornamenti oħra marbuta ma' dak li kien qed jiġri dan l-aħħar jinsaffija, per eżempju. pereżempju. Pereżempju, il-ġimgħa l-oħra kien hemm avviż dwar swip tal-konsumaturi li jistru prodotti fuq l-internet pereżempju. U kull min jisiq jirċivi din bl-email, issa tistgħu tibatunna mail U aħna ser nibatulkom il-kopja elettronika tagħna b'mod regolari. Min qed jara fuq l-internet l-adress huwa ip-imco imco at europarl.europa.eu Dan tista' ssibuh fuq l-website tagħna wkoll. Jekk e-mail aħna kol nistgħu nbatulkom kopja biex intom tkunu tafu x'qed namlu. Dan jista' jsir mod awtomatiku jekk is-servizzi tal-Parlament jinġabru fl-imkien u nistgħu wkoll nibdew network ta' Friends of Imco, bib tal-Imco għannis li xtu jisegħu l-ħidma tagħna dan kien l-ewwel avviż tiegħi. Xtieq nistaqsi lill-membri biex adottaw formalment l-aġenda illi ġiet imxandra bidla waħda fuq l-ordni tal-aġenda. Wieħed mill-esperti tagħna il-professur Xulten Holte qed isibha diffiċli biex jasraw hawnhekk u se jasraw hawnhekk daqsi oħra u għalhekk aħna binna li nibdlu l-aġenda. li naqbdu t-tini konsiderazzjoni dwar rapport ta' Sinjura Styler dwar kondizjoni tal-monizzati għal komerċjalizzazzjoni tal-prodotti għal kostruzzjoni pala l-ewwel punt. Il-rapport qed tinsab hawnhekk. B'din il-bidla nixtieq nitlobkom għal konsens tagħkom. Tajjeb wis. Sar naħdmu hekk illu mela. Fl-aħħar tal-laqa nixtieq nistidinkom kulħadd f'dan il-kumitat jista' jissieħeb magħna intom nistidilkom għal cocktail fis-salon tal-membri isfel fis 6 ta' nofsa kif tispiċċa din il-laqa. Ġaħna niċċelebraw il-ħames rapport anniversarju tal-network tal-konsumaturi. Dan il-komitat qed segwih mill-qrib u dan huwa responsabbli mill-budget ukoll. Hawn rapport tal-ħames anniversarju speċjali u ser tiġi kopja tiegħu. se jkun hemm id-direttur ġenerali ta' Diġi Sanko u jiena wkoll u ser nkun hemmhekk preżenti fis-sitta u nofs nittama li tiġu tiġu hemmhekk u tieħdu kopja ta' rapport ukoll. Grazzi tassew. Mela allura ser ngħaddu għattini qari dwar il-proposta għal kondizjoni ta' normalizzati għal kummerċializzazzjoni tal-prodotti għal kostruzzjoni. Is-sinjura Styler faslet abbosta rekomendazzjoni għet neqari li jissa nasib li disponibli fil-lingwi kolla. U għalek ser nistidina biex ija tajdinna kif qed avanza l-proposta naf illi jekk qed taħdem qrib ma' xedew rapporters tagħna, sfortunatament is-sinra Maja mhijiex disponibbli hawnhekk ma nafx hawn xaħat li ser jitkellem fisem il-PPL huma hawnhekk, is-Sur Buzoj ser jitkellem fisem l-Alde, Sinra Rura fisem il-Ħodor. il ħodor Sinjora McClarkin kien ser tkun preżenti, imma ser tipprova tiġi aktar tard. U jekk ma tiġix għandi xi noti minn ħataħa. Sinjora Salvini u ser titkellem dwar dan. Umbat għandna Sinjur Jacques Fatesem naħta l-Kunsill, suppost qiegħed hawnhekk le dal-għat jasal. U Sur Leo Sagulet. Ser ikun hawnhekk. Tajjeb bisna fuq xulxin. Xinfakarkom dwar il-proċedura, xtiq nejdilkom illi l-skadenza l-emendi għal 17 ottubru, nittamaw illi nadottaw dan flaqa, sordinarja fit meta ta' novembru. Umbat, din kontista tista' tgħaddi għal plenarja ta' jannar 2011. Bek, inkunu nistgħu nispiċaw it-tieni għari. Tajja pwis, mela l-lura wara din introduzzjoni ser naddi l-mikrofonu s-Sinjora Styler, rapporter. Grazzi tassew, su President. Grazzi u koll li shadows skolla. u li l-daw kolla li għataw il-ħin maħna unek il l oħra fil-smieħ taħna dwar il-prodotti ta' kostruzzjoni. Kienet laqa informativa ħafna, kena seba kellima illi kolla kellhom fazi differenti xi jgħidu. U jena sodisfatta l-numri il-kollegi semaw dak li kien qed jintqal. Fil-qosor, musa narġan tenni dak li qed fl-introduzzjoni, f'sitt tal-ġematilu. Fejn, jena għet li xadbit tajbin joħolqu ġirien tajbin, za fl-Unjoni għat fadal ħafna xadbit. Aħna unek konsidrajna għal-kustjoni tal-prestazzjoni, tal prestazzjoni ta' prodotti u sigurtà ta' sustanzi perikolużi dan ġi inklus fl-ewwel qari u ma ġiex inkluż fil-pożizzjoni komuni l-kwistjoni ta' trasparenza f'bosta kwistjonijiet marbuta ma' TABs u kol il-kwistjoni tal-punti ta' kuntatt tal-prodotti u kol il-kwistjoni tal-imparzjalità. Aħna tkellimna dwar riċiklaġġ tal-prodotti ta' kostruzzjoni, kwistjoni ta' saħħa u sigurtà, il-e-communication ukoll u rtiġa li jkollna konsistenza dwar l-atti delegati. Fil-workshop ismiħ li kellna dwar prodotti ta' kostruzzjoni, kien hemm bosta kwistjonijiet marbuta mal-finanzjar tal-ETAs, rikonoxximent tad differenzi marbuta mal prodotti ta' kostruzzjoni u prodotti oħra kien hemm xi debattiti wkoll marbuta ma' delegi u kif aħna nindirizzawhom il-kwistjoni ta' whistleblowers fil-marking ta' CE kien hemm kwistjoni marbuta mal-policing xi jiġi dikjarat u x'ma jrid jiġi dikjarat il-finanzjar tal-permessi u l-awtoritajiet, kwistjoni ta' kontratturi kontra l-manufatturi, kwistjoni ta' sigurtà u l-ċiklu ta' ħajja ta' prodotti Kien hemm bosta interessi, idejat interessanti u kunċett interessanti. Naf il-kollegi għandhom verżjoni tradotta u jistgħu jagħtuha daqatajn. U jiena sodisfatta li ngħidilkom li sfortunatament il-lejla ma nistax nissieħab ma kon fis-sitta u nofs għaliex ser ikonna laqgħa tax-shadows mal-presidenza, il-Kunsil u l-Kommissjoni biex aħna naraw dettali tekniċi, naraw fejem qbil u x'nistgħu nagħmlu flimkien. Jiddispjaċini li bħalissa f'dan il-waqt m'għandix aktar xinżid nafu li għanna l-affarijiet tradotti issa din hija ċaġa ta' sew siwja. L-iskadenza l-emendi eżis kollegi għat 19 ottubru u se nivvutaw fil-kumitat fit-8 ta' novembru. Nħedġeġ il-kollegi li huma interessati fil-prodotti ta' kostruzzjoni biex huma jaħtfu din l-opportunità biex huma jfasslu emendi biex bekk kun jista' jkollna dibattitu u tlima lajk hemm jista' jkun. L-idea hija li llum ser niddiskutu ma' xedow se il-presidenzi u l-kummissjoni dawk ma fejn aħna naħsbu l nistgħu nilħu xiftejjin flimkien. Grazzi, Signor President, Sur President, tal-li tajtni dell-opportunità biex nitkellem. U jena sabħer għanna li nisma li xandum xie jgħidu l-kollegi issa ġara darba għandhom il-rapport tradott Grazzi, grazzi tassew tal-ħidma tiegħek jiena misni referejt għasmiħu kol, grazzi tal isemmejta semmejta. Kifet, inti kienet ċaġa sew komprensiva. Naħseb li shadows u inti qegħdin taħdmu ħafna dwar dan. Ejw naraw min jixtieq jitkellem illum għar nofsinhar. sen nibdew bl-Onorevoli xwab. Grazzi tassew, President. Jien ser nkun fil Xadu rapporter professur ma jemess ikun prezenti hawnhekk illum. Ser ikun prezenti lejla. Minħabba li rapporter diġa ringrazzjati il kulħadd involut jinfisem il-PPE nixtieq nitkellem dwar differenzazzjoni bejn il-mikro intraprizi din mhijiex xi ħaġa illi toħloq semplifikazzjoni bil-fors. Irdu naraw id-daqs fis-suq jekk huma żgħar hemm inqas riskju semplifikazzjoni ta' dispożizzjonijiet tal-tikketjar tas-CE. Iżda jekk kumpanija żgħira tipproduċi ħafna prodotti, ammont kbir ta' prodotti, hemm l-istess riskju għall-konsumaturi. U għalhekk ma rridx ikun hemm derogi għalihom. Iżda kif qed ilkom professur Maja ser ikun magħna llejla fil-laqgħa tax-shadows u jiena fiduċjuż li ser noħorġu b'soluzzjoni. Grazzi tassew, President. Onorevoli Buzoj, kjoġbok. Iva, grazzi sew. Is-settur tal-kostruzzjoni huwa fost l-iktar settur importanti. L-adozzjoni ta' dan ir-regolament ġdid dwar prodotti ta' kostruzzjoni jista' jkun tas-sew siwi biex aħna neħħu eh, l-ostakli għal moviment ħieles ta' dawn il-prodotti fih dan is-suq intern tagħna għana. nifraħ l-Onorevoli Styler għal ħidma tagħha l-iktar matul il-btajjel tas-sajf Jiena ser nappoġġa l-approċ illi hija ħadet eh, issa fil-laqa fil-laqa ma' s-sedot presidenza u l-Kummissjoni Ewropea. Dan ħan għamlu għalli xie t-prova toħloq l-aħjar bilanċ bejn il-ħtiġa li u sigurtà tal-prodotti ta' kostruzzjoni u ħtiġa li nisimplifika l affajt kemm jista' jkun. L-aktar fil tal smis fis-settur tal-kostruzzjoni Ewropej. Jiena nilqa l-idea tal-, -kostruzzjoni punti ta' kuntatti ta' prodotti, tkun hemm biżgħet risorsi l-iktar termini ta' staff li kun jistgħu jaqdu dmirhom. Irridu nenfasizzaw aktar fuq azzjoni preventiva, jiġifieri distribuzzjoni tal-prodotti ta' kostruzzjoni rridu ninkoraġġuha biex huma jfittxu informazzjoni minn naħa ta' dawn il-punti ta' kuntatt u importanti wkoll kif qalet is-Sinjura Styler li dawn il-punti ta' kuntat irdu jkunu indipendenti minn entitajiet oħra fil-proċeduri tal-tiketjar ta' CE. Jena nappoġġa l-ideja u kol biex nistaqsu stati membri biex jihdu sanzjoniet effettivi kontra manifatturi illi jużaw mod ħażin il-marking ta' CE. Fl-aħħar jena se nissuġġerixxi klarifikazzjoni dak li għandu xaqsam il-prestazzjoni, għalix jena nasib li l-klim tal-konsilu ma xiftit komplikati, ikun aħjar illi nitċaraw l-affarijiet, illi huwa dak li manifattura prodotti li għandu jfassal daw id-dikjerazzjonijiet. U dan għandu jamlu meta huwa jpoġġi fissu prodotti ta' kostruzzjoni li huma koperti minn standards ta' armonizzazzjoni illi għalih kienem evalwazzjoni teknika Ewropea. Għal darbohra nixtieq ngħid li ser nappoġġa bisħiħ l-approċċ ta' Sinjora Styler u jiena żgur li dan ir-rapport ser ġib ta' trasparenza ser ineħħi l-ostakli fis-settur tal-prodotti ta' kostruzzjoni. Grazzi sew. Grazzi sur Buzoe. Kelima li mis l-onorevoli ruler. Iva, jenu kon nishtiq nir-ingrazzja l-Sunjura Styler kif qed hija għamlet din dan ix-xogħol matul il-btajjel Uwija, daħlet daħlet ukoll dak li aħna rajna bħala importanti fl-ewwel qari iżda l-Kunsill ma kienx adottah. Sin nirringrazzja l-Kunsill li naħseb illi l-Kunsill fl-ewwel qari irnexxielu jdaħħal xi titjib. U aħna rridu nżommu magħhom dan dan it-titjib illi sara lija. Hemm ċertu dettali fejn se qed infassal l-emendi, pereżempju l-kwistjoni tal-bini li ġimħares dan ma jridx ikun kostruzzjoni tradizzjonalista tkun ħaġa mill-ħamsinijiet pereżempju, illi m'għandha xejn x'taqsam ma' tradizzjonijiet ta' kostruzzjoni. Imbagħad hemm punti ieħor li semmit li semma s-sinjur Sur Schwab, il-kwistjoni ta' mikro intraprizi. Naħseb irdu nżommu f'moħħna illi ħafna mikro intraprizi jiproduċu ċertu affarijiet illi irdu jkunu biltin irdu huma jeħtieġu informazzjoni biex juru ir-riskju meta huma jibnu dawn il-prodotti għalhekk neħtieġu approċċ bilanċat. Biex bekk inkun nistgħu nindirizzaw il mikroentrapriżi mill-punti vista tal-bennejja ta' min jibni l-affarijiet. Naħseb artikoli 37 u 38 huma favur il-manifatturi u għalhekk iridu nibbalanċawhom. Se ngħid kemmtejn fi semi Sinjura McLarklin. L-ewwel net nixtieq ngħid illi aħna nappoġġaw ħafna it-titjib illi sar minnaħat tal-Kunsil kif qalet is-Sinjor Ruler. Issa qegħdin nitkellmu dwar dettalji. Sejjer kun importanti li aħna nappoġġaw it-titjib li għamil konsil l-iktar meta prova jnaqqas il-pis amministrativ f'settur ek kumpless, per eżempju, dikjerazzjonijiet multipli, naħseb hemmhekk eh, bżonn ta' xi titjib. Kien żommu f'moħħna per eżempju li hemm ħafna kumpaniji involuti f'dan is-settur, senjar Ruler semmiet dawk l-ispeċjalisti li huma involuti biex huma jirrestawraw il-bini storiku. Huwa importanti li nkomplu ntejbu l-kwalità tal-materjal imma ma rridux ntaqluhom ċertu piżijiet. Nippermettu biex il-persuni jkunu jistgħu jċalqu b'mod liberu. Dan huma fertew l li qed nippruvaw niksbu. Jiena naħseb li l-emendi li għamlet ir-rapporter qed jimxu f'din id-direzzjoni, din hija xi ħaġa importanti li nżommuha. Iżda ma rridux nikkompromettu l-istandards ta' sigurtà Mxa ħaġa li ħna għadna mħasba dwara u naf li s-sinjora stari taħdem dwar dan il-punt, forsi xtiq dokumenta aktar tard, aħna għanna dubju dwar is-sustanzi. Irridu niżguraw dawn id-dispożizzjonijiet ma jirgbux blaħtieġa fuq il-regolament riċ u ma jamlux biżijiet, ma jitfawx biżijiet zejda fuq il-manifatturi li diġar ċevew dikjarazzjoni dwar sustanzi addizzjonali fil-materjali li huma jużaw. Forsi sinjora Stajli tixtieq titkellem dwar dan għaliex naf li l-Kunsill minn għalija u aħna għamilna xi emendi ma nittamu li kunem hemm xi kompromess dwar dan il-punt. Dan kien kontribut minn naħa ta' Sinjora McClarkin li jaxedow. Issa, jekk tajba, Sinjora Stajler, se nistieden l-Kommissjoni mbagħad il-Presidenza biex jitkellmu. L-ewwel se titkellem il-Kummissjoni, l-Onorevoli Leo Sagules, biex titina aġġornament għal pożizzjoni tagħhom. Umbat, is-Sur Vetelsen li se jkun hawnhekk daqt. Għetta ma li l-ħak jasal sa' kem titkem il-Komissjoni. Iva, grazzi sew su President. Jena nishtiq nibda billi nifraħ li rapporter għal-ħidma eċċellenti tagħha. U rapport eċċellenti u aħna kważi naqblu ma' kollox. Aħna naħsbu illi l-proposti fi rakkomandazzjoni tagħkom jikkontribwissu mod ġenerali biex aħna intejbu il-proposta tal-Kummissjoni. U għalek, aħna soddisfatti li ħafna mill-emendi li intom qegħdin tipproponu huma tajbin għalina. Ovvjament imma għandna xi dubbi. Din hija ħaġa pjuttost normali. Kif qal il-President, dawn id-dubbi huma marbuta mal-proposta dwar is-sustanzi perikolużi. Diġa edna għalli aħna naħsbu l-leġislazzjoni li bħalissa hija toħloq ċertu dinamizmu. Din tista' tevolvi u tinkludi aktar sustanzi. Aħna naħsbu illi din leġislazzjoni hija applikabli u trid tibqa' applikabli, kif qal il-President. Sibna wkoll li fil-Ġermanja hemm studju li qed isir ħata consultant dwar l-effett tal-intrapriżi meta daħle din il-lista ta' sustanzi fl-emendi ta'kom jina tajtu daqqatajn rajt taqsira ta' dan l-istudju u biċċar jider illi għal xuħut minn dawn il-kumpaniji ser ikun pis inizjali għal-jom illi aħna ma nistawx napoġġaw. Hemm kwistjonijiet oħrajn ukoll frabta ma dawn l-emendi. X'inhu meħtieġ kif trid ċertu informazzjoni. Dan kollu għadu mhuwiex infisser. Għalhekk min iżgur dwar dan. Għaldaqstan, sfortunatament il-Kummissjoni ma tistax issegwi dawn l-emendi. Kumment fil-qosod u l-kwistjoni importanti għal kelmet dwar Senior Ruler dwar il entreprizi Nitkellem dwar proposta tal-Komissjoni, aħna għedin nitkellmu dwar mikroentreprizi illi jagħmlu l-prodotti u mhux dawk li konsmawum. Din hija kwistjoni ewlenija hawnhekk. Iżda jiena naħseb illi nistgħu narawha bil-kontra wkoll. Nistgħu ngħidu li l-unika sitwazzjoni din il-proposta ta' regolament fejn il- eh, manifattur għandu dmir li jgħid li prodotti li huwa jpoġġi fuq is-suq jissodisfa ir-rekwiżiti regolatorji fis-seħ dan huwa l-unika każ fejn il-kumpanija li qed tuża l-prodott tista' tużah mingħajr ebda problemi għaliex huma jafu illi fil-konfront ta' rekwiżiti regolatorji jridu jissemmew fi dikjarazzjoni min-naħa ta' min manifattura prodotti, l-utent jaf illi huwa jista' jużah mill-punt di vista tar-regolamenti u s-sigurezza tal-prodott. Għollek naħseb li artikolu 37 eh, f'dan l-artiklu il-żewġ kumpaniji huma vantaġġati kemm minn eh, poġġi l-prodott fis-suq fuq s suq kif ukoll l-eluf ta' kumpaniji żgħar illi jużaw il-prodott. Irridu nkoll nkunu konxi bil-lingwas artikolu 37 kif kom illi l-kumpanija trid issemmi ir-rekwiżiti regolatorji illi l-prodott jissodisfa. Dan ifisser il dawn il-kumpaniji huma kumpaniji lokali għaliex huma jistgħu identifikaw il-rekwiżiti li huma applikabbli Kummissjoni kienet taħseb dwar dan meta hija ipproponiet dan. Aħna qegħdin naħsbu dwar kumpaniji lokali, dan huwa netwerk importanti, netwerk ekonomiku, soċjali fir-reġuni tagħna huma spiss kunu soġġetti għal regolamenti speċifiċi u għalhekk huma irdu jkunu jistgħu juru illi dawn il-prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji. Din kienet l-intenzjoni tagħna naħseb l-artiklu ġi mibdul xi ftit minnaħa tal-Kunsill hemm bżonn ta' aktar trasparenza, aktar kjarifika dwar lan ta' dokumentazzjoni teknika. Aħna din il-frażi ma toġobniex. Aħna xtuq nibdluha, nixtiequ ngħidu illi fil-dokumentazzjoni Rridu namlu dan b'mod xira il-kumpaniji permess ta' dokumentazzjoni xira jridu jgħidu illi huma jissodisfaw ir-rekwiżiti. U għalhekk artikolu 37 minnu jibbenefikaw il-konsumaturi u l-produtturi. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi tassew. Naħseb li inti għamilt punti meħtieġa wkoll dwar il-pożizzjoni komuni tagħna. Naħseb li il-rappresentant tal-Konsil għadu muħasal xin sapawnek fil-bini ma din niprofaw nfittxu. Sadan it-tan, Signora Stajlex, taqt titkellem dwar xi punti li smajt sissa. Mbagħad meta jasal il tal kunsil ser nagħtih l-opportunità biex jitkellem huwa wkoll. Grazzi, Sur President. Grazzi lill kollegi għall kontribuzzjonijiet tagħhom. Biex inkun ġusta mal-President tal konsil huwa ħaseb eh, huwa ma kienx jaf li biddilna l-aġenda u għalhekk tamaw illi meta jasal kulħadd ikun jista' jisimgħu. Fil-qosor aħna nafu x'inhu ma l-kwistjonijiet ferdu nsibu xi kompromess, nafu illi l-sustanzi perikolużi u għet mill-loqsma mill-kwistjonijiet ukoll tal-mikro intraprizi. Jina semmejtu kol punti ta' kuntat tal-prodotti u dikjarazzjoni marbuta mal prestazzjoni. Il-darba l-oħra aħna tkellimna dwar kwistjoni tal-riċiklaġġ, dwar it-tibdil fil-klima, dinja ċaġardu nikkonsidraw u kol. Nintama li laqa tal-lejla tkun laqa siwja. Biex aħna niprofaw naraw jek nistaw navanzaw biex f'dan l-istadju ek bikri aħna kunux nistaw naqblu jew le, jew le. Jiena ser nibat il-pozizjoni nar il kollegi jiena kon sodisfatta nisma' l-Kommissjoni eh, reagġiċi għal rapport inizjali tiegħi. nir nirringrazzjahom tal-kooperazzjoni tagħhom għaliex hija ta' bilħaq importanti illi aħna insibu kompromess dwar dan. Meta sul jieġin jiġi nittama illi għakon jista' jitkellem għaliex mhuwiex tort tiegħu. Konna aħna li ħawadna xi ftit l-affarijiet. Iva, jgħid il-President, jena dispjaċini li libna l-affarijiet. Il-professur du kem jasal. U għalek aħna bdejna xifti aktar tard. Tafu jgħat il-reprezentant tal-Konsil? Għamsa ġoħra li t-ixtiqu t-ejdu? Zgur li għandkom informazzjoni importanti xtejduna dwar prodotti ta' kostruzzjoni. Mela daqt naħseb jasal il-President tal-Konsillu jekk eh, għandkom xi kummenti li tixtiequ tagħmlu, kummenti kostruttivi dwar dawn il-prodotti ta' kostruzzjoni ta' bini. Ehm. Um, ah, yes, I think we're here now, yes, good.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 kien iċ tal-grupp ta' ħidma fuq din id-direttiva u sfortunatament minħabba bidla fl-agenda u minħabba li kienem kellim ieħor li ma setax jiġi fil-ħin allura biddilna naffariet, sfortunament inti ma stajċ tisma il-kummenti li għadhom kif saru ma nista ngħidilkom ngħidlek li hemm ħafna appoġġ f'dan il-kumitat dwar it-tip li l-Kunsill għamel fuq din id-direttiva hemm ħafna appoċ fuq ħafna punti dettaljati għalhekk nista' ngħid għal daqsant li l-kumitat jiex li forsi inti tatina naqra ġornament dwar mm, kif l-affarijiet eh, fil-kunsill naf li eh, Darius Lane l-emendi ta' Sinjora Style forsi tista' tatina naqra ideja ta' kif flimkien nistgħu nimxi l qoddim u kif forsi nistgħu naslu għal konklużjoni xirqa fuq din id-direttiva qabel mill-konklużjoni tal-proċedura f'jannar għalhekk kiena se l-opportunità ħalli tista' tkellimna fuq dan is-suġġett. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Excusez. Grazie ħafna. Il-dwar senarja tajb, l kulħat skużawni tal-li wasalt naqra tart, imma wasalt tart minħabba l-emendi li jintkom għamiltu fl-agenda u eh, Alex fortunatament ma stajċ jena nisma l-kummenti li saru qabel ma wasalt jena, ma jek fimtek ta' jek surċer inti tixti li jena nati prezentazzjoni ta' test tana, eh, test li kienem qbil fuq u f'Mejju mill-Kunsill għalek mela għabbazi ta' test imressa mill-Kummissjoni, imressa mill-Kummissjoni sentejn ilu mbagħad test li ġie emendat mill-Parlament eh, matul periodu ta' ftit xhur, erġajna aħna ħarisna lejn il-pożizzjoni tagħna u um, ħadna sentejn biex namlu dan, ħadna sentejn qabel ma stajna aħna naqblu fuq test li kien aċċettabbli għal parlament. Mela, xinu l-punti li imbidlu ilow li ġew emendati, se niprofa jiena ngħidilkom eh, najdilkom fuq fuq e, eh, xinu ma spiritu pront, mela, il-marka EC kif ukoll l-istqarrijiet ta' performance li saru obbligatorji, ġifiri irrit ikun hemm dekirazzjoni tal-performance, ġifiri kif il-prodott jaħdem, Umbat irrit ikun hemm standards armonizzati, il-marka u dawn il-prodotti jingħataw il-marka EC. U bekk ikun hemm standardizzazzjoni fuq l-Ewropa kollha. Bekk koprejna il-xewqat tal-Parlament. Iva nafu li um, hemm xi eh, ċirkustanzi partikolari fejn għandhom jenataw xi derogi u l-maġġoranza ta' dawn id-derogi għandhom jaqsmu ma' prodotti li li huma l xi sit partikolari jew prodotti li jiġu mamula fuq is-sit innifsu jew inkella qed nitkellmu dwar bini storiku u valur storiku qawwi ovvjament eh, jekk nitkellmu dwar dan tal-aħħar li għadni kif semmejt Il-fatt huwa li l-prodotti ta' kostruzzjoni mhux se jiġu irdupjati ġifieri din il-ħaġa tiġi darba biss għalhekk memx il-possibilità li l-kontrolli kollha jisiru wara il-proċess ta' produzzjoni kif jisir fuq prodotti normali u jekk inti titkellem dwar prodotti fuq siti partikolari, qed nitkellmu aħna dwar pressi li tapplika issa u aħna ħassejna li ma kienx hemm bżonn ta' xi marka eċe u ma ħassejniex lanqas li l-proċeduri u il-burokrazija kellhom japplikaw għal kumpaniji żgħar, għalhekk aħna ħriġna bi tlet derogi u dawn jinsab numru ħamsa. Jiġifieri li jkun hemm il-marka il obbligatorja eh, dem skont dekorazzjoni tal-performance u dan jinstab f'artiklu 6 mbagħad eh, hemm dekorazzjoni u fid dekorazzjoni aħna konna tal-opinjoni li ehm, ħaġa essenzjali kella tkun hemmhekk ġifieri sabiex ikollok dikjerazzjoni tal-performance u aħna edna li jew ikun hemm il-karatteristiċi kollha essenzjali fl-standards jew ngħidu dawn x'inhuma imma aħna ħassejna li dan kien se jpoġġi wispis fuq il-kumpaniji għalhekk imbagħad iddeċidejna li impoġġu eh, ħaġa waħda biss. Mbagħad f'artiklu tlieta aħna ħallejna l-possibilità li l-Kummissjoni iddaħħal Dikerazzjoni obbligatorja għal kulħadd għalhekk taħt xi ċirkustanzi partikolari il-Kummissjoni se tintroduċi dawn id dikerazzjonijiet obbligatorji. Nsejt jiena nsemmi fil-punt li għamilt qabel dwar id-derogi. Nsejt nsemmi żewġ idejat mux se jkunem rekwiziti nazjonali għal kem il-marka tal-IC għanda tkun wahda obbligatorja unbat it-tini punt tijaj fuq is-sit il-persuna responsabli għas-sigurtà se twetta dan ix-xogħol għalhekk bekk nkunu qed innaqsu ir-riski involuti għax dawn ir-riski il-maġġoranza tagħhom jiġu mill eh, dawk il-prodotti li ma jikkonformawx ma l-standards tal-Unjoni Ewropea. Mela, illa diskutu dawn l-affarijiet għal dawn is-sentejn. Mela, x'iżjed, x'iddiskutejna aħna iktar? L-arranġamenti li għandhom xasmu mal-approvazzjoni teknika Ewropea Mela, dawn aħna nasbu li jaqaw taħt qafas differenti skont il-pjan ETA tista' tinħarreġ biss jekk ma jkunx hemm standards eh, marbuta mal-prodotti jista' jkun hemm standards parzjali jew fejn il-kontrolli japplikaw parzjalment, għalhekk f'dawn il-każijiet IVA ECA tista' tiġi maħruġa. Imma dan se jkun abbażi ta' dokument Europow. Dokument ta' valutazzjoni Ma mela, il-possibilità li ma jkunx hemm linji gwida mhux se tkun possibbli fil-futur se jkun hemm dokument ta' ħidma l-ewwel dokument meħtieġ U din l-informazzjoni tkun mhux biss fit-test imma fl-annessi wkoll. Għalhekk dawn jatuk il- il-proċedura kollha dawn iż-żewġ eh, partijiet. Mela, dawn id-dokumenti ta' valutazzjoni u l-mod kif dawn jiġu preparati rridu nirfinaw u bla dubju ta' xej il-Kummissjoni se tkun l-istituzzjoni li se tmexxi dan il-proċess. E, ovvjament se jkun hemm ħafna spejjeż involuti fil-ħruġ ta' dawn il-valutazzjonijiet Ewropej u dawn id-dokumenti se japplikaw b'mod orizzontali, iġifiri, mux se japplikaw għal prodott wieħed biss, imma ħafna prodotti iva fil-bidu eh, dawn il-valutazzjonijiet se joħorġu għal prodott wieħed biss, imma mbagħad iktar prodotti jistgħu jkunu koperti bl-istess valutazzjoni. Mhux sewwa li eh, produttur wieħed irid jarfa l-pis kollu tal-ispejjeż involuti għalhekk aħna deċidejna li noħorġu bis-sistema fejn l-ispejjeż dawn ikunu mifruxa Missjoni, per eżempju, tista' tagħti xi finanzjament, xi finanzi għal korpi Ewropej jew entitajiet Ewropej li jistgħu joħorġu b'dawn id-dokumenti. Dwar l-emendi, aħna jisna marna tikkal bot mill-pozizjoni tal-Kummissjoni dwar, per eżempju, il-ħruġ ta' dikirazzjoni ta' dwar il-performance. Il-Parlament jishti li dawn id-dikirazzjonijiet jinħarġu b'mod elettroniku aħna imma nipreferixxu li jkun hemm mifruċ eh, fuq dokument bil-karta, ġifiri mux mod elettroniku, ġifiri hemm differenza naqra bej l-opinjonijiet. Mandi xiena bizziet eh, ħin eh, naddi kull punt, imma differenza partikolari għandha xtaqsam mal sustanzi perikolużi. Kellna ħafna tafdidiet fil konsir dwar dan is-suġġett u eh, kien hemm differenza ta' opinjonijiet, kien hemm dawk li xtaqu li s-sustanzi perikolużi jiġu dikjarati wara eh, u kien hemm xewqa wkoll eh, mill-Parlament dwar dan u grupp ieħor fil-Parlament xtaq li il-għada twali tinżamm ġifiri li kunem leġislazzjoni orizzontali leġislazzjoni li tkopri s-sigurtà tal-prodotti kemm inti forsi tista' titkellem dwar reach jew inkella id-direttiva fuq il-klassifikazzjoni u tikketjar għalhekk kien hemm differenza ta' opinjonijiet fil-Kunsil kien min kien favur, min kien kontra u il-Kummissjoni eh, għanda opinjoni ċara fuq il-proposta tal-Parlament. Għalek, unbat, teċidejna eh, li ikolna premessa fejn il- partijiet differenti tal-leġislazzjoni li se jkollhom part fuq dawn id-dikirazzjonijiet ta' sustanzi perikolużi jistgħu jiġu inklużi hawnhekk. Għalek, għalissa tinżommu mal-pozizjoni, ġifir pozizjoni tal-Kunsill li dawk il-sustanzi perikolużi li ma jamlux parti mill lista ta' dikerazzjoni obbligatorja, aħna ma nixxux li kolna lista mm, twila daqs kifem għandna fil- l-istat li tawna l-Parlament. il-kumpaniji differenti eh, jekk nadotaw il-proposta tal-parlament se jkollhom bżonn jistudjaw eh, mijiet ta' prodotti reach eh, ħafna sustanzi inklużi, dan se jkun ta' peace, żejjed speċjalment tal-SMEs, mhux se jkunu jistgħu jerfgħu dan il peace eh, U naħseb li dan se jkun ta' dannu enormi għal kummerċ għalhekk aħna ddeċidejna li nadottaw struttura iktar ħafifa u aħna nixtiequ li jkollna dil-tip ta' proċedura. Lecture jena naħseb li jirna xili nkopri eh, ħafna minn dak li xtaqt najt, eh, naħseb li jirna xili u kol naddi il-punti li għandhom xaqsmu ma' reach, hemm xi affarijiet ukoll li forsi nistgħu nżidu hawnhekk imma marxina noqgħod nidħol f'wisq dettal. Punti ieħor imma fuq il-proċedura simplifikata. Iva kien il-pjan tagħna u jiena naħseb li l parlament xaq jagħmel dan ukoll. Aħna x'aqna li jkollna proċedura simplifikata li tapplika jew għall kumpaniji kollha jew inkella għall kumpaniji iż-żgħar. Jiġifieri kumpani bi ħaddima, ħaddiema pereżempju u liħta miljun jew inqas aħna rġajna dorna tlett artikli 36, 37, 38 u sistema għall-intraprizi ah, żgħar, sistema li hija speċifika ħafna se jkun hemm il-possibilità għalhekk li dawn jużaw kull metodu disponibbli ħalli bekk dawn jistgħu jiddaħlu l-obbligu li kunnem l-istess livell ta' sigurta u sigurezza għal prodott. Ovvjament aħna ma stajniex nippermettuhom dawn ibidlu il-prodott minnar ma jkun hemm xi garanziji partikolari. Ċipri dawn l-affarijiet qegħdin f'artiklu 37 u f'definizzjoni li tinsab f'artiklu 2. Issa dwar it-terminoloġija f'artikli 36, 37, 38 hemm xi differenzi bejn it-terminoloġija temmek ma dik li tinsab fi definizzjoni. Aħna eh, użajna l-formulazzjoni oriġinali umbat għabbażi ta' dikjarazzjoni li jem f'artiklu 2 l-STD mux set tapplika għal dawk l-artikli barra artiklu 37, ġifir xie xi ambigwità, rridu nindirizzaw din l-ambigwità irridu nipermettu li eh, jibqaw il-possibiltajiet li jinsabu f-37, 38 u 86, 30 eh, imma Forsi għanna u ukoll ir-regolament ċiftit dwar it-tikettjar tas CE. Jekk irrobka ma jdu li jekk eh, tasbu li ritnala l-iskada l-ħin, mela, il-punti ta' kuntat sikunum sistema bi eh, leġislazzjoni li se tottal kulħadd dil-ħaġa ġiet anticipata fir regolament ta' l-2008 dwar l-arfin reċiproku. Għalhekk, jekk qed nażbu dwar sistema ta' tikketjar jew marka ċe rridu irridu nippruvaw nirfinaw is-sistema il-Parlament ressa emenda fuq it-testana il u rridu aħna naċċertaw li il-punt ta' kuntatt ikun indipendenti minn dawk li qed joħorġu il-tikketti jew il-marka ċe. Iva nistgħu nifmu il-prinċipju wara din l-emenda imma forsi għanna bżon aħna niffukaw fuq lan li għanna f'moħna unek. Jena naħseb li dan huwa li naċċertaw li jista' ikunem kompetizzjoni ġusta fost il- il-korpi differenti li uħarġu din il-marka se e. Ġifiri forsi għanna nid-debattu fuq għad il-ħagġa tajjeb li jkollna kompetizzjoni ġusta imma nippermettu li jkun hemm il-possibilità li xi stati membri jaqgħu fuq il-korpi differenti pa' TABs. jena qed nirreferi għat-test bl-Ingliż jgħid il-kellim mhux it-test bil-Franċiż. Hawnhekk għandna bżonn nkomplu nirfinaw xi affarijiet biex nippruvaw nindirizzaw ix-xewqat tagħkom, jiġifieri tixtiequ li jkun hemm indipendenza u hemm xi bżonnijiet minn l-istati membri li l-korpi jiġu notifikati għax fl l mill-aħħar huma li l-iktar huma familjari ma' sistema tat-tikettjar jew il-marka ċe. U se tiswa wis flus lek se jkollna aħna nivvintaw il ġodda. Ġifiri, ċer, jina naħseb li jirna xili nkopri l-punti kolla, imma jekkem xaħat li um, jaħseb li ħallej ħaġa barra, jew jekkem xaħat li jishtiq iktar dettali, l-ess jina li natikom iktar informazzjoni, ma jina naħseb li tajtkom bizet informazzjoni. Grazzi ħafna, grazzi. Ivan ti um, tajtna din l-analiz komprensiva nixtieq nirringrazzja il-Kunsill għal rieda li eh, jattendi dawn il-laqat eh, u eh, mhux dejjem dan ikun il-każ ġifiri li ikun hemm din il-kooperazzjoni ġifieri utli ħafna u għal dawk li qed mm, jarawna peress li aħna għedin fuq l-internet hemm webcast naħseb li n-nies interessati ħafna fil-kommenti li qed tagħmel inti naħseb aħna nagħtu ħafna importanza l-informazzjoni hawnhekk. U mbagħad il-kwistjonijiet dwar il-punt ta' kuntatt uniku eh, għas-servizzi u l-prodotti dan huwa importanti ħafna u eh, meta jkun hemm l-SMEs u l-prodotti ta' bini għall kostruzzjoni ġifieri dan Dina tema teknika ħafna, hemm bżonn ta' ħafna rizorsi, ġifieri vera napprezzaw l-appoġġ tiegħek. Sinjura Style, tixtieq inti tagħmel xi kummenti? biex tikkonkludi Iva ħantenni ruħi hawnhekk eh, Iva utli ħafna li eh, kellna din l-opportunità li nissimaw il-kellim mill-kunsill nixtieq eh, ngħid skuża l fatt li nbidlet l-aġenda ħna nistennew bil-ħerqa l-qali se jkollna l-lejla ma' shadows u miak u qed nistella bil-ħerqa wkoll għall votazzjoni l-emendi u mbagħad il-vot ta' Novembru. Grazzi. Well, thank you very much indeed.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 biex jiġu konsidrati minna. Għandkom kopji ta' dan ir-rapport li huma disponibbli għalikom, għandna xi kwistjonijiet dwar definizzjonijiet u wkoll mm, xi kwistjonijiet dwar eh, kapitlu 5 mod partikolari dwar konsekwenzi ġenerali dwar l-armonizzazzjoni. Eh, naħseb li responsabilitajiet rispettivi eh, jekk il-briefing tiegħi huwa tajjeb. Professur Hens Schutamulka li kien qed jappoġġa ħafna lil kumitat tagħna u responsabbli għal ewwel parti li huwa dwar definizzjonijiet u mbagħad professur Niels Jensen li huwa responsabbli għat tieni rapport u jiena nixtieq li jekk intom tistgħu uh, uh, f'madwar 10 minuti l-massimu tippreżentaw il-punti jew l-għenin rapport tagħkom u mbagħad nagħtu l-kelma lir rapporter Sur Schwab u mm, hemm rapport. Shadow Rapporters, eh, Sr. Shadow Moses, Sr. Geffert, Sir Rochefort, nasib mux jata, eh, ma nafx jazat mi sejt kalem liberali Sr. Turner, mux għadawek, kollegi oħrajn li rridu jitkelmu, ix-xedaw smatan ċider li għedina u jek ma forsi jġu iktar tard. Jena naħseb li ser nippermettu xi sija għal din id-diskussjoni jekk jirnexxilna u għal sad ser nadi il-kelma li sur xulken 10 minuti ser nibda il-ħin biex fekk tkun tista' tara. Ser nagħtikom 10 minuti bl-arloġġ u naraw eżattament kif nistgħu mmexxu. Jekk jogħġbok. Grazzi President, mod partikolari għal ehm, tal-il-qajtni hawnhekk. Sinjuri, jina għadejt mitlub li ngħid xi ħaġa dwar il-kwistjoni din kwestjoni x'ser jkun l-impatt ta' definizzjonijiet fully armonizzati eh, bisħieħ dwar direttiva tal-suq intern u dritti tal-konsumaturi. Jien nistan nirrispondikom, ngħidilkom xi risposta din id-domanda u l-iktar risposta ċara hija waħda sempliċi ħafna. M'hemmx xi ħaġa ta' dan it-tip. Ma jistax ikun ikon armonizzazzjoni sħiħa U għal dawn ir-raġunijiet. Il-kelma armonizzazzjoni sħiħa għandha x'taqsam ma' livell ta' protezzjoni fid-direttivi u tajt eżattament x'ħelsien għandhom l-istati membri biex jiddeterminaw huma stess il-livell ta' protezzjoni. Pala diretturi pratikament għat ma niddeterminaw l-ibda livell ta' protezzjoni se jkun hemm biss regoli direttivi huma ma neutrali fil-gwerta din l-informazzjoni. Nina, għandi l-impressjoni li din id-domanda mhux daqshekk stupida, iżda hemm xi ftit ta' idea li jekk fiħda eh, direttiva ta' modernizzazzjoni sħiħa, il-leġislatur tal-Unjoni Ewropea jista' iġiel lill-Istati membri biex jagħmlu copy-paste ta' definizzjonijiet, iż-żewġ naħat ta' definizzjonijiet, jiġifieri il-kelma li se tiġi definita u l-ispjegazzjoni tagħha fil-liġijiet nazzjonali ikġbok eh, jikġbkom għadduli it-tini slide, il-kwistjoni ewlenija hija din. Jista' jkun li armonizzazzjoni, direttiva ta' armonizzazzjoni sieħa ta' eh, tippermetti li l-istati membri risposta hija ċara le ma mhux minnu dan u f'xi każijiet l-istati membri għandhom raġunijiet b'saħħithom biex jadattaw iżda mhux eżattament biex eh, juru bitċar jew inkella biex jitrasponu eżattament dawn id-definizzjonijiet. Din il-kwistjoni dwar jekk definizzjoni eh, tal-armonizzazzjoni sħiħand u se jkollhom impatt fuq il-liġijiet tal-istati membri ma jistgħux jiġu risposti b'mod ġenerali għaliex jiddependi ħafna fuq id-definizzjoni individwali l-slide li jmiss, l-ewwel nitsejna tikom ir-raġuni għalfejn anka f'direttiva tal armonizzazzjoni siħa id-definizzjonijiet ma jobligawx lill istat membru li jagħmel copy-paste tagħhom. Ir-risposta hija sempliċi ħafna huwa fil-trat artiklu 2 fit-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea li sempliċiment jgħid id-direttiva għandha tkun vinkolanti biex bekk ir-riżultat jinkiseb minn kull stat membru li id-direttiva għalija hija indirizzata per tħalli l-għażla fidejn l-awtoritajiet nazzjonali għal rigward ta' metodi uh, għal daqstant it-trattat jippermetti li l-istati membri li jisibu mezzi u modi differenti ta' kif jilqu l-għana ħari huwa irrelevanti għal livell tal-protezzjoni tal-konsumatur jekk il-konsumatur hux mitlub hux imsejjaħ konsumatur jew xerrej jew kelma oħra ma tagħmilx differenza x'inhu imsejjaħ. L-islajd li jmiss l-istati membri jibqgħu fil-prinċipju ħielsa li ma jikreawx definizzjoni tal-kunċett li tiġi definita fid-direttiva jew inkella il-maġġoranza hija minna jew inkella li jużaw bħala teknika u għamnek musser nuqot nitkellem dwar definizzjonijiet u kif jaħdmu eżattament, iżda jistgħu jużaw tekniċi oħra. L-istati membri jistaw koll jużaw eh, kelmiet jew frażijiet eh, u jagħtu definizzjonijiet huma jew jagħmlu xi tibdiliet jew inkella jistaw jużaw definizzjoni, jażlu definizzjoni ġifieri mid-direttiva u jagħtuha xi sens xifti differenti. Eżempju stat membru jistaw jinkludu eh, xerreja f'inzjoni ta' konsumaturi. Il-slide Però id-direttivi tal-monetizzazzjoni siħa se jkollha impatt fuq leġiżlazzjoni nazzjonali u kif diġà qed dan l-impatt jiddependi ħafna fuq eh, definizzjoni speċifika. Wieħed jista' jażel tliet kategoriji differenti u dan nisibu f'dan id-draft l-ewwel hija eh, relatata mal-iskop li huma imdaħla fir-regoli determinaw l-iskop ta' definizzjoni. L-aktar eżempji faċli eh, huma per eżempju hija l-kelma konsumatur għaliex din tapplika biss għal każijiet tal-konsumaturi. Din id-definizzjoni, definizzjoni ta' dan it-tip permetti li l-istati membri li jamlu definizjoni ħafna iktar wiesa għaliex li lin mill-iskop tal- tal-l-istati eh, membri huma l-ħilsa eh, li għamlu li jixtiequ. U l-armonizzazzjoni tal-liġijiet hija valida biss fiħdan l-iskop tad direttiva. U allura l-istati membri jistgħu jagħmlu li jridu Anka f'rigward ta' dispożizzjonijiet oħra ta' liġi tal-Unjoni Ewropea jew inkella ta' trattati għal daqstant l-Istati membri huma ħilsa li jipproteġu dawk li mhumiex konsumaturi, ġifieri persuni legali, eżempju, assoċjazzjoni żgħira privata, u daqshekk kieku dawn kienu konsumaturi u anka dawn jistgħu jieħulhom konsumaturi. In-naħa l-oħra. Min-naħa l-oħra kwistjoni hija waħda daqsxejn delikata jekk ikun hemm direttiva ta' armonizzazzjoni sħiħa ovvjament l-Istati membri fil-prinċipju m'għandhomx jużaw definizzjoni uh, iktar ristretta għal konsumatur dan fil-prinċipju huwa minnu iżda jekk stat membri jinexxilu jikseb eh, livell ta' protezzjoni mingħajr definizzjoni daqshekk ristretta, l-istat membru jista' pereżempju juża il-kliem, tazzi summa jusin klip, jista' jagħmel hekk ukoll biex nagħtikom eżempju. Issa fir rigward tal kontrat eh, ħafna mill-istati membri użaw kontrat differenti għal service contract, per eżempju, u l-istati membri jistaw jgħidu dan il-kontrat qed jintuża għal lan ta' din il-ħaġa, per eżempju. Għal daqstant memx raġuni legali għalfejn l-istati membri għandhom jisegwu definizzjoni. It-tieni kategorija ta' definizzjonijiet isa bħala protection level definitions. Dawn id-definizzjonijiet huma intużati f'regoli li ma jiddeterminawx l-iskop jew l-ambitu ta' determinazzjoni iżda juru protezzjoni. U huwa ovvju li hawnhekk l-istati membri għandhom um, inqas possibilitajiet. Per eżempju, protezzjoni li tingħata fuq durable medium. L-istati membri però m'għandhomx bżonn jużaw il-kelma durable medium jista' jsejħula xi ħaġa oħra li jridu. Iżda jekk huma jużawha din il-kelma, din id-definizzjoni jista' jkollhom xi diffikultà biex jagħtuha kontenut differenti għaliex din il-frażi turi eżattament x'għandu jsir biex jinkuġu informat il-konsumaturi. It-tielet kategorija ta' definizzjonijiet jiena se jaħtela standard form definitions u dawn huma l-iktar attrajenti fl-ambitu ta' dan l-istudju l-an ta' direttiva hija wkoll li ġiel l-istati membri li jużaw lingwaġġ iktar uniformi definizjonijiet standard li huma qed jiġu ntużati wkoll fl-annes tal-abbozz u hemmhekk il-leġislatur tal-Unjoni Ewropea jista' anka fih dan id-direttiva iġġiel l-istati membri li jużaw preċiżament dan il-kliem li hemm imnizzel ġifiri li l-istati membri jridu jagħmlu iva copy-paste ta' dawn il-forms u ikun aħjar ikun ikjerifikaw dan fit-test. U f'dan il-każ l-istati membri huma marbuta U dan jista' jkollu eh, effett indirett jekk l-istati membri huma marbuta li jkollhom din it ta' formola. U jista' jkun ikollhom bżonn ta' għal bżonnijiet prattiċi jagħmlu dan biex ma jkollhomx kontradizzjonijiet fih dan ir-regoli tagħhom. Jekk pereżempju huma imġela li jsejħu il-konsumatur konsumatur, Jo, u dan irridu jagħmlu hekk ukoll anke fir-regoli l-oħrajn. Għandik iktar eżempji, qabżu il-slide li nis. Direttiva ta' armonizzazzjoni sħiħa. Dawn għandhom impatt xej limitat fuq il-liġijiet tal-Istati membri u ukoll fuq is-suq intern. L-iktar effett, definizjoni ta' effettu maqut jgħaw taħt standard partikolari. Issa l-aħħar slide jekk jogħġbok. Jista' jkun ukoll ikun tajjeb li jekk il-leġislatur tal-Unjoni Ewropea għamela viżibbli li il-leġislatur qed joħloq xi ħaġa uniformi għal konsumaturi u għan negozji. Jens naħseb li huwa tajjeb li nuru li din hija ħaġa tajba għal konsumatur. Per eżempju fi u jew fl-Andalusija ssib din il-bandira eh, blu li turi li l-konsumatur qed jibbenefika. Grazzi, grazzi ħafna tal-attenzjoni. Well, thank you very much indeed for uh, a very clear and uh, uh, I think straightforward uh, view, which we'll, we'll pick up later. Grazzi ħafna ta' din eh, l-opinjoni li tajtna. Dan il-komitat eh, kiseb ħafna pariri rigward ta' Timeshare Directive. U kol anka fuq il-xogħol li għamilna fuq il-kreditu tal-konsumatur u għal stant aħjar jkun li neżaminaw dan fil-kontest tal-proposta ta' ġittijiet tal-konsumatur. Jina issa ser nistieden lill professur Jansen u wara nieħdu d-domandi tagħkom u jixtieq jitkellem Mana dwar rapport li għandu x'taqsam mal kuntratti regoli tal-kontratti u ovvjament l-armonizzazzjoni hija tema komuni għal dawn iż-żewġ eh, prezentazzjonijiet. Għandek 10 minuti jekk jaġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-prezentazzjoni ta' dokumenta għana jina senżon fil-qosor ħafna, unbat niprezentalkom erba modelli dwar kif wieħed jista jarmonizza eh, ġewwa l-Ewropa. Unbat għandi punt ieħor. Kull modell għandu slajd għalih. Jekk jaġobkom prezentawa kollha f'daqqa. Armonizzazzjoni sostanzjali sħiħa, substantial full harmonization, hija eh, dak li qed timira li l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li eh, jistaw jiġu ntużati termini standard u uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha. Jiena kont qed naħdem fuq dan produċejt ukoll artiklu u qed nipprova nara kif dan jista' jsir, kif wieħed għandu jiddiżenja jagħmel diżin biex bekk in-negozjanti jkunu jistgħu jużaw standards un uniformi fl-Ewropa kollha. Il-problema u raġuni għalfejn jien xtaqt nagħmel dan huwa Mhux biss li dan huwa tajjeb għal kummerċanti għal negozjanti. Inti ma jistax ikollok termini standard u uniformi minn ma jkollok regoli standard ukoll fuq il-liġi tal kontrat il kontrat law jekk inti trid tagħmel uh, law uniformi fl-istati membri kollha U importanti li t-standardizza kollox. Il-problema hija li l-armonizzazzjoni tal- eh, standardizzazzjoni fl-Europa għandha impatt kbir fuq l-Istati membri u eh, għandha effetti fuq il-liġi tal-kontratti wkoll u wkoll tista' twassal għal tibdiliet għal eh, kapitlu 5, il-kapitlu 5 ta' issa li għanna palissa. Dawn kienu ġew dizinjati biex jikkontrollaw regoli inġusti fil-kontrolli u dawn jiġu intużati mill-rati Ewropej. F'dan ir-rigward l-istati membri kollha eh, fl-Unjoni Ewropea żviluppaw regoli differenti matul l-iżminijiet u dawn jistgħu jiġu ntużati biex jikkontrollaw eh, regoli inġusti tal-kontratti u dawn kienu jeżistu anka qabel il-liġi tan ditlita u design tal-Unjoni Ewropea. Iżda dan però l-istrument speċifiku issa huwa parti waħda biss tal-mezzi ta' kif tiġi kontrollata, eh, jiġu kontrollati kontratti inġusti. Dan ifisser li parti kbira mill-liġi tal-kontratti tal-Istati membri trid eh, tiġi mibdula bis eh, barmonizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan ovvjament ifisser li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għandha tiżviluppa il-liġi tal-kontratti għaliex f'ħafna każijiet ikun hemm ħafna każijiet fil-qrati li huma ta' eh, standard ħafna. Allura, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għandha tkun Għandek kolla l-aħħar deċiżjoni, l-aħħar kelma. Wieħed ukoll għandu qis tibdiliet istituzzjonali u jiena ma naħsibx li dan huwa taħt l-aġenda eh, preżenti u għal stant aħna edna li ma nistawx nirrakkomandaw ċertu punti. Nistantikom eżempju, dwar il-kontrolli ta' eh, kontratti inġusti. Is-sistema Ġermaniża u eh, xiftit konservattiva għanna regoli ċari ħafna li jirregolaw unfair consumer credits, consumer credits inġusti, u tgħid li l-rati ta' interessi tal-konsumaturi u f'xi każijiet dawn jistgħu ikunu nulli. Uwa, mhuwiex ċar jekk din ir-regola tista' teżistix taħt eh, kapitla 5 li huwa armonizzat bisħieħ u fċertu każijiet m'hemmx regoli ċari minħabba li f'dawn is-sistemi legali bħala regola ġenerali kun hemm kontroll ta' prezzijiet m'għandniex hekk fil-Ġermanja żanna dawn ir-regoli partikolari speċifiċi u jiena naħseb li s-sistemi kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom xi tip ta' kontroll tal-prezzijiet bħal per eżempju f'rigward tal-kreditu tal-konsumatur. Issa jekk il-kapitlu 5 ma jinkludix xi regoli Inti ma tistax tarmanizza bisħieħ uh, kontrolli ta' uh, termini inġusti. Il-slajd li minn sekjoġbok. fil sa' l armonizzazzjoni siħa formali, għawek senson fil-qosor ħafna, L-ideja hija li nifurzaw terminoloġija partikolari fl-Unjoni Ewropea fejn kull stat membru juża l-istess eh, mezzi. Irridu naraw eżattament jekk din tistax taħdem u wkoll irridu naraw jekk dawn eh, it-termini jistgħu jiġu interpretati modi differenti li mbagħad jistgħu jef fir-realtà jwasslu li ma jkun hemm l-ebda differenza fir rigward tal-armonizzazzjoni minima iżda Jista' jkun li dan ma jaħdimx sew, għaliex dan jista' jwassal għal kontradizzjoni nuqqas taftejim u kol tilwim legali u jista' joħloq diżastru legali. Jekk il-rati fl-Ewropa aw l-Ewropa kollha jużaw il-kunċetti, l-istess kunċetti biex jagħmlu ġudizzji differenti. Allura il- l-avukati kollom diffikultà biex jifmu eżattament sistemi legali differenti, ħadd ma jkun jista' jifhem x'inhi eżattament armonizzazzjoni sħiħa, xi kultant din tkun riżultati armonizzati bisħieħ jew inkella terminoloġija armonizzata. U jiena naħseb li trattament mhux l-istess ta' ċittadini jista' jkun konsegwenza mhux eh, neċessarja, mhux meħtieġa, u għal daqstant aħna ma nirkomandawiex din. Dan ifisser li inti ma jistax ikollok l-istarmanizzata bisħieħ ta' klawżoli li ma jistaw xieġu intużati u fl-istess ħin ma jkollokx uh, klawżola ġenerali armonizzata bisħieħ. Dejjem ikun hemm lista ta' dispożizzjonijiet fuq eh, termini ta' kontratti speċifiċi partikolari. E, eh, L-slajdi miss jekk jġobkom targeted full harmonization li din tista' tkun limitata għal ċertu aspetti ta' kapitlu 5 barra mill-General Fairness Test, aħna tkellimna dwar test ta' trasparenza dwar interpretazzjoni dwar l-infurzar. Jiena naħseb li eh, terminu legali iva jista' jkun possibbli iżda il-prassi mhux se tkun waħda waħda b'saħħitha u mhux se tgħin lill-negozjanti biex jużaw il-benefiċċji tassu intern u dinja il-kwistjoni ewlenija biex naraw jekk u kol il-kontrat jekux ġus jew le mhux se jiġi armonizzat. Għal sant il-konsumaturi ma jkunux jistaw jorbtu fuq standards identiċi li jiġu applikati kull imkien fl-Ewropa. Jiena naħseb li armandazzjoni sħiħa tista' twasal komplessità mhux meħtieġa għaliex pereżempju it-test ta' trasparenza huwa diffiċli ħafna li jiġi uh, mażul u li jiġi magħruf eh, mill-General Fairness Test. sant aħna ma nirrekomandax. Dan ma jagħtina l-ebda riżultati sta jiswiena wkoll punt ġenerali ħafna fuq Targeted Full Harmonization hija li dan jista' jiġi applikat għall istituzzjoni Għaliex hemmhekk huwa tajjeb li jkun armonizzazzjoni sħiħa. Iżda eh, ma miex tajba ħafna jekk inti tapplika għal kunċetti partikolari jew regoli partikolari għaliex ma twassal għal xejn iżda toħloq minn flok ħafna problemi legali u kull problema legali tfisser spejjeż għal konsumaturi jew inkella spejjeż minħabba tilwim legali għaliex ikun hemm ħafna inċertezza. Dak li rakkomandaw huwa allura il-slide li miss hija il-minimum harmonization. Aħna nirkomandaw li nagħmlu armonizzazzjoni mirata f'rigward ta' kapitli oħrajn il-konsumaturi għandu jkollhom termini ta' kontratti bażiċi ħafna u wkoll ser jkun hemm bżonn ta' set ta' eh, sistemi legali differenti, però barra minn dan ma naħsibx li nistgħu niksbuh bħalissa ma possibbli niksbuh. U jekk ikollok terms standard fl-Europa jkollok bżon ta' traduzzjoni u ovvjament għandek bżon ta' kontrolli jekk dan isir jekk din traduzzjoni isir. ġifri anke organizzazzjoni sħiħ aħna mhux ser eh, neħu għal kollox eh, solicitors. Jiena dan huma l-punti li nirrakkomanda jiena u biex nalaq se nitkellem ftit dwar l-iskop u protezzjoni eh, ta' businesses u dawk li mhumiex konsumaturi membri stati ma jistawx jiġu imwafqa li jestendu l-protezzjoni lil dawk li mhumiex konsumaturi, ir-raġuni hija l-Unjoni Ewropea ma għandix il-kompetenza legali ta' mill-leġizlazzjoni barra mill-protezzjoni tal-iskop tal-konsumatur. Kien hemm ħafna nuqqas ta' ftehim f'artiklu f'rigward ta' artiklu 3 sezzjoni wieħed ta' proposta da' aħna ħsibna li l-kjerifikazzjoni ta' artiklu 4 ta' jew fil-proposta jew inkella fil-premessi tista' tkun ta' għajnuna kbira. Grazzi ħafna. Well, thank you very much. Grazie tassew tal-prezentazzjoni ċara li tajtuna hemm kopju wkoll ta' slides tagħkom disponibbli f'kol kopju ta' rapport. Uh, what you said is extremely helpful in guiding us in the... ta' um, Dak intomettu kien ta' sew siwi biex jigwidana dwar din id-direttiva mexxija mill-Sur Schwab nafru mistu tkun direttiva tal-armonizzazzjoni massima imma il-kustjoni hawnhekk hija marbuta mal-armonizzazzjoni immirata u din hija xi ħaġa importanti għalina. Se nistieden ir-rapporter Andrea Schwab biex huwa jiftaħ id-diskussjoni. Mbagħad jiena qed naħseb rapporters l-oħra l-onorevoli Charlie Mose tixtieq titkellem eh, l-lista tal-kelima hija miftuħa għal kull min jitkellem u mbagħad nistgħu niddiskutu dan jien se nistedan iż-żewġ professuri biex ma jikkummentaw dwar il-kwistjonijiet li ser jitqajmu u dwar il-preżentazzjonijiet ta' xulxin jekk iridu. U allura l-onorvoli xwab. Grazzi sew. Grazzi li żewġ kellima għal preżentazzjonijiet interessanti tagħhom u xjentifiċi wkoll. Jien nixtieq nibda bil-preżentazzjoni tal-professur Jansen illi kellu opinjoni tassew interessanti dwar il-kwistjoni tal-kapitolu 5. Jina naħseb illi l-ideja tijak, il-sibijiet tijak, ma nistawx ninjurawom. Met inti titkellem liktar dwar implementazzjoni Ewropea ta' din id-direttiva. Jina, minni zgur illi inti identifikajt il-problemi kollha meta aħna naslu għall evalwazzjoni oħra ulterjuri forsi nistgħu nidentifikaw aktar problemi ma bat naraw. Jina naf illi jridu naraw il-kustjonijiet prattiċi jridu nippruvaw nixbdu l-konklużjonijiet xirqa. Inti qed. Inti qed illi fl-aħħar mill-aħħar ir-regoli ta' trattat huwa l-aħjar mod li aħna bihom noħolqu l-liġi ġdida. Dan nistaw namlu eh, billi niprofaw inqarbu s-sistemi legali ta' 27 stat membru u mux noħolqu ordni legali ġdida. Jina naħseb illi dan jitina aktar vantaġġi. Inti ovvjament kellek raġun meta qed li din ser tkun xi ħaġa diffiċli li sir. Inti qed il-kapitoli 2 u 3 din jaħdmu tajjeb ħafna taħt l-armonizzazzjoni din hemm mistoqsija li staqsejna f'dan il-kumitat jiena naqbel miegħek dwar il-kapitolu 4-2. Neċċed aktar diffiċli, mhix kwistjoni ta' trasparenza għan negozji involuti, imma bżonn ukoll niffaċilitaw it-qarrib tal-liġijiet nazzjonali. Inti identifikajt il-vantaġġi u n nuqqasijiet ta' armonizzazzjoni sħiħa. Inti fost l-oħrajn et illi jekk naraw liema żewġ modi inti tażel illum b'dak illi inti taf illum. Naħseb dan huwa l-mod kif għandna nindirizzaw din il-kwistjoni. Tinnet jiena grat ħafna lejk tal-qajjem din il-kwistjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur. Din trid tkun xi ħaġa illi aħna nesportaw għalejn stati membri oħra. Jiena naħseb illi aħna il-ħidma tagħna għamennija dwar kapitolu numru wieħed. U l-uniformità ta' kunċetti madwar l-istati membri Ovvjament ma tipprevenix biex l-istati membri jiprovdu protezzjoni akbar minn dik li tiggarantixxi l-Unjoni Ewropea huma hekk jixtiequ. Inti xi ftit imħasseb dwar istruzzjonijiet dwar kemm qed ikun jista' jirregolamenta tajjeb, studju tiegħek juri li dan mhux ser jiġri. Anke jekk ikun hemm uniformità ta' definizzjonijiet kollha f'kapitolu wieħed oqsma fejn l-istati membri jistgħu iżidu saħħa oħra kif għamlu fuq smoħra fil-passat. Issa jekk aħna nużaw eh, dawn id-definizzjonijiet uniformi u għali, nistgħu niksbu aktar konsistenza fost l-istati membri. Nasib li din hija idea tajba, ma jien nistaqsik inti ta' bilħaq taħseb illi il-konsistenza leġislattiva hawnhekk nistgħu intejbuha taħt it-trattat billi nużaw dawn id-definizzjonijiet ugwali mingħajr ma nagħmlu dannu lil stati membri. Din kienet il-mistoqsija tiegħi, grazzi tassew. Grazzi l-Onorevoli Charles Iva, grazzi, President. Se nitkellem bid-Danis, allura ibsu l-headphones. Grazzi ta' dawn iż-żewġ prezentazzjonijiet interessanti. Jiena kontenta ħafna bil-konklużjoni li qegħdin tippreżentaw hawnhekk illum intom esperti. U intom qegħdin taraw ċertu problemi li aħna qajjimna matul il-proċess din taraw x'tip ta' problemi hemm f'armonizzazzjoni, armonizzazzjoni sieħa u d definizzjonijiet fost l-oħrajn. Dastantina tassew sodisfatta bil-fatt illi l-esperti jappoġġaw ħafna mill-opinjonijiet li aħna kenna. Jiena nixtieq nistaqsi dwar ċertu punti anke frabta ma dak li qal is-sur xwab x'inhu ma rakkomandazzjonijiet tagħkom tkun xi ħaġa li nixtiequ nkunu nafuha fil-gwar ta' definizzjonijiet Jiena irrit inkun ċerta li fimsew, inti Intom qed tgħidu illi anke jekk aħna kellu jkollna armonizzazzjoni sħiħa ta' definizzjonijiet, aħna xorta waħda mhux ser jkollna interpretazzjoni armonizzata tagħhom fih dan l-istati membri individwali jew inkella nerġa' niformula l-mistoqsija. Memx għalfejn ikonna dawn definizzjonijiet armonizzati għaliex wara kollox ser ikunu il-pajjiżi individwali u sistemi legali tagħhom illi jinterpretawhom. Ovvjament, ikunu appoġġati mill-Qorti tal-Ġustizzja mill-ECJ. Jien nixtieq ngħid li jekk aħna mhux semmorru lil-lin minn dan il-mudell Ewropew, x-rakkomandazzjonijiet tatuna, l-darbara grazzi tassew, jina saper għana biex naqra faktar dettal dawk li intom edin tejdu. Grazzi tassew l-rapporter, l-shadow rapporter, Xaħat mill-kollegi jistaqsi xaħġa, jistur xmet. Grazzi tassew, Sur President. Jiena min ix-shadow. Jiena kont ix-shadow fil-Kumitat Ekon. Jiena naħseb illi din kienet ċaġa tassew interessanti bħala informazzjoni tal-konsumatur, jiena dejjem kont favur armonizzazzjoni sħiħa. Mill-punt di vista tiegħi jekk għandna ser konna suq intern li jaħdem tajjeb, dan huwa l-unika mod kif għanna navanzaw. Mistoqsija tiegħi lilkom hija x'qed nitilfu aħna meta noqogħdu nargumentaw bil-mod tagħkom. Jista' jkun hemm xi premju għal nuqqas ta' ħolqien sostanzjali ta' suq intern li jaħdem tajjeb. Jien nixtieq li intom titkellmu aktar dwar dan. Għalix intom it-tuna dan il-parir. Taġlus ħafna għalli il-problemi u magbar. Għodu attenti, moħkomem. U naħseb għal daw l-ħara xar 15 sena ekkonna għedin namlu. Jina sar nkun qed nisma ċertu attenzjoni għal dak li għandkom xi tgħidu. Grazzi kollegi oħra, jenna nishtiq namel mistoqsija wahda. L-Sur Jansen, ma tista tapplika għaż-żewġ professuri. Meta intom tkellimtu dwar il-problemi ta' termini uniformi standard, intom għedtu li din nistaw insolvuha billi jkollna referenza ta' qafas komuni kif nafu qegħdin naħdmu dwar dan u anke intom qegħdin taħdmu dwaru. Ir-rapport li kellna mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali u l-emendi tagħhom jidru illi huma qegħdin jantiċipaw l-affarijiet. Ġifieri din tidher bħal miżura li ser timxi f'din id-direzzjoni. Nisma' l-opinjoni tagħkom dwar dan. Għaliex jider li f-rekomendazzjoni ta'kom jider li jem rikonoxximent impliċitu li din kienet soluzzjoni illi nishtiquwa illi titwetta. Aħna għadna ma diskutajniġ dwar dan, aħna għadna dwar din il-proposta imma għalissa għat ma għarfin ta' proposta illi tista' segwi. U għallura forsi xifirda bejnietom daw memx proposta strateġika. Signora Styler u kol t titkellem. Jena nishti u kol nejt li s-sur Gosta Pajeċu mill-Komissjoni jinsapaw nek u kol, forsi inti xtaqt titkellem u kol. L-ewel onorevoli Styler un bat e joġbok. Grazzi, sur President. E, grazzi l presentaturi, il kellima tagħna. Jiena naqbel mal-onorevoli Charles Muse u l-perspettiva tagħha dwar il-karifikazzjoni marbuta mal-kwistjoni tal-armonizzazzjoni sħiħa. Iżda mal mill-kwistjonijiet illi tkellimna dwarhom il-ġimgħa l-oħra u intom għandkom sfondi legali b'saħħithom hija intom bħalissa tikkonsidraw illi modi bizzejed biex il-konsumaturi jimplementaw il-regoli attwali Għalix din kienet ċaġa li ħassejni aħna kol għajumna l-kwistjoni dwar it-tnaqqis prospettivi fil-budget fil stati membri u kien hemm ukoll proposta minnaħa ta' organizzazzjoni tal-konsumatur fir-Renju Unit illi qed tiffaċċja teddida. U importanti l-konsumaturi kollom drittijiet ċari u tondi. Sur Schmidt kien qed jgħid li huwa jappoġġa l-modizzazzjoni sieħa din mhix dinja perfetta u żgur il-kostituenti tiegħi jitnaqsewlhom, jitnaqsulhom id-drittijiet. U allura irridu nsibu kompromess bej dak li nistgħu nagħmlu kompromess dwaru u dwar dak li ma nistgħux nagħmlu kompromess dwaru. Nkunu ċari ħafna hawnhekk. Jista' tnejlek kif kellek karta vojta inti qudiemek intom qudiemkom skontu ser tagħmlu Probabli li d-dum nofsa narsih biex temli għadik il-karta vojta, nejtek president. Eh, wussa, għawnek. Jena ninsab fi xemx, fi raċ ta' xemx. U għalek, ma tantx nistan nara l il-membri kolla unek. Kjaġbok naħat. Sur Petri, titkellem un bat wara jitkellmu professuri. Iva, grazzi, sur President. Fil-qosor jiena ser nifoka dwar termini ġusti tal-kontratti għaliex il-prezentazzjoni dwar definizzjonijiet mill-punt vista tal-Kommissjoni eh, taqbel ma ma dak li aħna nifmu b'effetti ta' definizzjonijiet u proposti. Iżda dwar it-termini ġusti ta' kontratti naħseb li artiġa li nispeċifika l-punt vista tal-Kommissjoni dwar l-intenzjoni bejn l-armonizzazzjoni li aħna qegħdin nippruvaw niksbu bil-proposti l-intenzjoni tagħna tinsab x'imkien bejn dak li semma il-professur wara armonizzazzjoni siħa imdajfa u armonizzazzjoni siħa mirata. L-intenzjoni tagħna mhijiex li narmonizzaw liġi kontrattuali nazzjonali mandatorja li tapplika fuq kontratti speċifiċi pal per eżempju kontratti u dispożizzjonijiet ta' assigurazzjonijiet. Din mhix l-intenzjoni tagħna. Aħna nitkellmu dwar liġi illi tinvolvi termini ta' kuntratt mod speċifiku. Tieni l-intenzjoni ma kienx dik illi naslu għal sitwazzjoni fejn it-termini kollha jiġu ġudikati bl-istess mod u maniera kullimkien fl-Ewropa. Mhux probabbli lanqas huwa possibbli li dan niksbuh. Anke jekk narmonizzaw it-test ta' inġustizzja b'mod komplet permezz ta' regolament. It-termini mhux bil-fors jistgħu jiġu interpretati differentament fi stati membri differenti skont il-prattiċi kummerċali jew l-ispejjeż pereżempju il-liġi il-liġi dwar l-okkupanti pereżempju fedin naraw il il-pis jaqa' fuq is-sit fil-Ġermanja mentri f'pajjiżi oħra mhuwiex fuq is-sit. Ma rridniex nagħmlu dan it-tip ta' bidliet fil-karta staqsejna, mela allura ser niksbu barmonizzazzjoni siħa. Hawnhekk nixtieq ngħid il komitat li huwa importanti illi aħna nifmu illi dak li aħna rridna niksbu u li ntejbu s-sitwazzjoni meta jiġi nfassa, jiġu nfassla termi tal-kuntratt. evaluazzjoni evalwazzjoni ex ante tal-termini tal-kuntratt. Ma rridux intejbu situazzjoni meta tibda litigazzjoni, meta jkun hemm tilwima fit-termini ta' kuntratt. Allura dak li jiġri fid-differenzi fl-interpretazzjoni bejn il-qrati, meta jkun hemm tilwima, hemmhekk mhux se nkunu nistgħu intejbu l-affarijiet permezz tal-armonizzazzjoni. U ta' bilħaq dan mhux se jkollu sinifikat fuq is-suq intern fl-opinjoni tagħna. Għaliex hemm numru żgħir ħafna ta' kontratti ta' konsumaturi li jwaslu għal tilwimiet. U numru ħafna iżgħar li jwaslu għal każijiet fil-qorti quddiem rati nazzjonali. Għalhekk naħseb li huwa importanti aħna permezz tal-armonizzazzjoni ser ntejbu il-possibilità biex il-kummerċant jistabilixxi minn qabel a priori termini tal-kuntratt. Fl-aħħar jiena xtaqt niforma l-membri dwar eh, x'qed jiġri fil-Kunsill. Aħna fil-Kunsill dwar din il-kwistjoni qed nimxu lejn armonizzazzjoni sħiħa għall-inqas tal-unfairness test, tat-test tal-inġustizzja, hemm iktar kontroversja marbuta mal-lista, ħafna stati membri jridu li jkun hemm lista miftuħa ta' termini. Iżda l-unfairness test dwar dan fil-Kunsill qed nippruvaw niksbu standards komuni u l-istati membri rridu li l-rati nazzjonali applikaw dawn ir-regoli u l-Ministri tal-Ġustizzja fl-istati membri jidru illi huma pjuttost kalmi dwar l-effetti tal-armonizzazzjoni sħiħa u tal-unfairness test. U għalhekk kienx inħeġġeġ il-kumitat biex jipprova kemm jista' jkun jikseb jagħmel progress fuq livell Ewropew dwar din il-kwistjoni fejn soltu l-istati membri ma jkunux irridu jarmonizzaw, imma jekk qed jagħmlu bħalissa jridu jarmonizzaw, grazzi ta' sew. Grazzi ta' rapporta progress ukoll. Issa ser ngħaddi l-mikrofonu li żewġ esperti biex iwiġbu fil-qosor għaliex iddu nispiċċaw sa' sittane eskort. Il-professur Xultenuke. Thank you for all. Grazzi ħafna għal daw il-kommenti ferm interessanti. Mela, l-armonizzazzjoni tal-kondizjonijiet importanti li nsibu aspetti komuni li jatnajt jiena u li bid-direttiva ma tantx se tagħmel eh, progress eh, ħat tagħmel progress biss jekk tuża dawn il-forum model model. Forsi nista' sajjena nitkellem dwar il-kontrolli u il-kondizjoni ta' negozju mhux ġusti, kapitlu 5. Palissa il-maġġoranza ta' stati membri li permezz ta' copy and paste għandhom test simili ħafna fil-leġislazzjoni tagħhom. Għalhekk, Ma nafxina jiena kemm qed nikkontradixxi sur Jansin ma dan jista' jkun progress ukoll. Ġifieri lek l-istati membri kol jista' jiġu sfurzati jekk ikun hemm armonizzazzjoni sħiħa se jkun hemm pressjoni li navviċinaw dan it-test palissa li e CJ kif tafu għandu ġurisprudenza fejn ma jistudjawx il- kemm huma ġusti l-klawżuli barra l-eċezzjonijiet. DCJ forsi jista' jibdel il-leġislazzjoni tiegħu tagħha jew inkella il-ġurisprudenza fuq imbagħad il-prassi fl-istati membri rid jinbidel. Hemm l-idea li fl-Ewropa jista' jkollna kundizzjonijiet ta' negozju komuni. Imma dan mhux se jaħdem għax il-kundizzjonijiet ġenerali ta' negozju kunu hemmhekk eh, persli in-nis ma jkunux jixtiequ xi ħaġa oħra, ġifieri dawn iridu inaqqu il-kondizjonijiet li ma jobbligawx. Għalhekk il-kerreja fil-Ġermanja għandhom bżonn iħalsu l-ispejjeż għat-tiswija u għalhekk ngħidu li l kerreja jridu jħallsu dawn l-ispejjeż. Dan ma jemilx sens. Jista' jkun il-każ iva li l-kerri jrid jaħdem eh, jħallas imma mhux dejjem dan huwa l-każ, jiġifieri barra xi eċċezzjonijiet għandek xi kundizzjonijiet eh, li eh, huma immirati lejn leġislazzjoni partikolari. Hemm id-dritt tal-kerreja dan id ma nistawx eh, aħna niksbu dak iktar minn li dak li għanna, nasib kullħat jaqbel Sur Jensen. Ma jimportax jekk il-klawzola hija minima jew waħda eh, armonizzata. L-armonizzazzjoni sħiħa iva jista' jkollha vantaġġ partikolari imma l-istati membri jista' jkoll jħossu ruħhom taħt xi pressjonijiet jew restrizzjonijiet Mela, jiena naħseb li s-sinjura stajle dwar dan il-punt, xamlu aħna kieku jkollna karta battala. Bicċa karta battala din id-direttiva li ndaxaqsam samma l-organizzazzjoni sieħa ta' obbligita għall-informazzjoni, għall-kumpaniji u l-kontratti u eh, dwar l-irtirar Iva, dan huwa progress, eh, speċjalment jekk inqabluħ ma' situazzjoni attwali. L-effett jista' jkun limitat, eh, speċjalment għal dak li għandix għasam għal definizzjonijiet għalhekk permezz għal din id-direttiva mhux se nagħmlu aħna ħafna kol progress, mhux se jkollna aħna għafas komuni għall e-commerce fl-Ewropa. Irridu naraw aħna jekk Nixtiequ li jkollna iktar direttivi li jmorru lilin li jmorru lejn l-armonizzazzjoni sħiħa u bekk eh, noħol u forsi xi resistenza politika forsi għanna nieħdu xi direzzjoni differenti jiena espert kif tafu fuq il-liġi kontratwali. Forsi Nistgħu nużaw artiklu 18 li għandu x'jaqsam mal-kwistjonijiet eh, urġenti u nistgħu nkunu iktar mirati. Ma nafx jekk hemm se jkollna suċċess irridu naraw ma naħseb dan huwa approċċ tajjeb dawn huwa modelli nistgħu nużawh id-direttiva qed tindirizza kwistjonijiet eh, qed nagħmlu aħna pass il qudiem ma mhux qed nimxu il qudiem kemm nixtieq naħseb ma nafx jek wieġib tal-mistoqsijiet kollha, imma sa se nippermetti l-Sur Jansen sa sakemm forsi intkom tixtiequ li nidħol fiktar detal. Grazie ħafna. Iva ma tantx fadal ħafna żmien, nixtieq nirringrazzjak kalla dik it-tweġiba ħafna entużjażmu nittama li Sur Jansen se jitkellem dwar xi punti differenti, nittama li se jitkellem fil-qosor. Iva forsi eh, ma importax, forsi mhux dejjem inti tista' tarani nuri li GTF. Ehm, ehm, mela, jiena semmu ġeb bil ġermanis Kien hemm każ partikolari. U dan mhux dejjem il-każ tal-ECJ. Iġifiri tajjeb li nażlu l-armonizzazzjoni. Għax ehm, nafu li hemm diffikultajiet eh, speċjalment għax ikun hemm xi interventi fuq eh, liġi eh, nazzjonali hemm ir u wkoll li rridu nikkonsidraw għalhekk dak li qed jiġi propost palissa mhuwiex possibbli dejjem fl-opinjoni tiegħi. Din l-għażla fuq eh, l-ordinament eh, fuq il-liġi u l-liġijiet nazzjonali, jekk ikollna pereżempju iktar minn xarejn, jiena nixtieq eh, nagħti parir li nerġaw niktbu kapitlu numru 5 kif smajna mill-President U jekk namlu dan inkunu aħna qed natu il-kontrolli l-orti tal-ġustizja ġifiri l-orti tkun tista' tiddeċiedi fuq l-affarijiet li mhumiex ġusti. Hemm per eżempju il-prinċipi kontrattwali dawn il-liġijiet komuni ta' dawn jistaw jiġu deċiżi mill-qrati b'mod partikolari orti Ewropea. Għalek jena naħseb li din id-direzzjoni għaw waħda perikoluża iva jiena għandi naqra solidarieta dwar din id-direzzjoni imma ma nistgħux aħna nieħduha fi xarrejn biss hemm bżonn li ikun hemm iktar dispożizzjonijiet f'dan il-kapitlu. Ma nistawx aħna nibdew din l-avventura b'dan il-mod, ma nistawx imbagħad niperm inħallu il-ħidma kollha f'idejn l-imħalfin. Għalhekk l-aħjar mod kif huwa li eh, inkunu mmirati, ġifiri kuna hemm armonizzazzjoni immirata fuq eh, punti partikolari. U sur eh, Patrick Ivan insista fuq dan il-punt. Want to come to that point a little bit more. Mela, nixtieq jiena nidħol fiktar dettalji. Jiena avukat normali, ma nistax nifhem xi tfisser li napplikaw standards komuni mingħajr ma napplikaw ir-regoli komuni u ninstab ċert li l-kollegi kollha tiegħi se jkollhom problemi simili u li l-Qorti Ewropea se jkollha problemi kbar sabiex issolvi din il-kwistjoni. X'inkun naf minn għandkom intkom x'tażbu dwar il-jurisbis ta' Ġermaniża fuq il- il-rati tal-interess mhux ġusti li dawn jistgħu jinżammu dan huwa standard mhux ġust, dan huwa standard eh, li għandu l-appoġġ ta' kapitlu erba' jew le, diffiċli aħna li nifmuh. Iva, intkom tajdu li dejjem tikdbu l-standards kontra il-liġi. Ma din tiġri fil-Ġermanja, fil-Ingilterra m'għandek xi regoli speċifiċi għalhekk inti twassal l-regoli biex ikollok xi ħaġa, mbagħad fil-Ġermanja dan jiġi fil-kontratti bil-kontratti l-ġodda bħal pereżempju il-franchise, jiġifieri aħna għandna bżonn ta' kundizzjonijiet standardi, naħseb li jista' jkollna regoli komuni fl-Ewropa kollha Anka jekk ikollok eh, iva drawid differenti, jekk jiena forsi nista' hmm, nikkumenta fuq il-punt li sar Messur xwab, eh, kellna ħafna drawid differenti fil-Ġermanja matul dan l-aħħar seklu u dan nistaw nqablu għamma l-eżempji li tajt fuq il karreja u ma kien hemm l-ebda problema li jkollna eh, dawn ir-regoli komuni. Iva, diffiċli, direzzjoni diffiċli, imma naħseb li taħdem. U Għalek dwar l-armonizzazzjoni dajfa, l-armonizzazzjoni sħiħa dajfa, l-ħafna avokati, dawn diffiċli ħafna li jifmuwa u ma tanx taħdem u koll fil-xena attuali ġifiri u ma tgħinx il kulħadd dan huwa l-aħħar punt tiegħi. Inti qed li xtaqt ittejjeb is-sistema ex ante tal-kundizzjonijiet legali iktar milli jkollok xi tip ta' disgwit legali. Imma fl-esperjenza tiegħi ta' spiss ħafna minn dawn il kondizjoniet jgħaddu mis-sistema ġudizzjarja x'ġala darba eh, dawn jispiċċaw quddiem il-qorti jispiċċaw fl-ola qorti tal-Ġermanja. Ir-raġuni il għala il-kummerċjanti dawn ifasslu l kondizjoniet kontra l-wali mhux biss għal mm, kontra xi dispożizzjonijiet imma wkoll meta jaraw xi nuqqas ta' ċarezza fuq xi ħaġa meta jaraw li hemm bżonn ta' regolamentazzjoni fuq xi ħaġa. L-ebda strument legali legali jista' jgħinhom minn qabel huma jixtiequ jafu tgħid il-qorti fl-aħħar mill-aħħar għax huma jekk ma jistgħux jikkompetu fuq il-kwalità tal kundizzjonijiet imbagħad jiridu jaraw l-aħjar kundizzjonijiet tal-konsumaturi għax dawn mhux se jiġu mħallsa l-kondizzjonijiet li huma jtjeb, jiġifieri aħna jkollna l-istess sitwazzjoni fl-Ewropa. Ikollna aħna nġibu forsi mhux il kundizzjonijiet kollha mal-maġġoranza tal kundizzjonijiet quddiem li ECJ. U jekk li CJ ma tistax eh, tapplika standard komuni, jekk li CJ la tista timponi regoli komuni fuq l-Europa mela kull ma se tagħmel eh, tikkawża litigazzjoni mhux meħtieġa mingħajr ma tikseb xejn, ġifieri mingħajr ma jkun hemm eh, minnajr ma namlu xol faċli għal kummerċanti, specialment dawn il-kummerċanti, mux se jaqblu mal-modell ta'kom, għax għatmu jesu jkunu ċerti jekk eh, kondizjoni kontratwali valida u jekk din sezzom u dim il-orti iva jena sat naqbess eh, xie tweġibiet imma ma nsajx jena l-wieġeb għal kollox u nista l-wieġeb bis jekk tatini iktar ħin sabiex namel dan. Grazie ħafna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-prezentazzjonijiet ċari ta'kom tal-li kontu daqsek entuzjasti u ninsab li meta l-kollegi kollom opportunità jeżaminaw il-rapporti ta'kom, ninsab ċert li se jabatukom iktar mistoqsijiet u ninsab ċertu kolli kollna diskussjoni oħra u sendi diskutu il-sejbit e, ta'kom. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-li kontu għawnek mana il-lum warna f-sinar. Issa, senjuri. Iva jiena permettejt li naqżu naqra l-ħin għax din kienet opportunità speċjali ma għatfa dal żewġ opinjonijiet li għanna bżon nikkonsidraw. Nixtieq jiena nara, skużawni, forsi jisem biddel il-sidġu daqtek kif ix-xemx tibdel il-pozizjoni. Se niskelmu Iva dwar il li sanset ħaġa eh, <laughs> relevanti naħseb. Irridu aħna namlu progress fuq il-rapport eh, ta' Sinjora Vajle għax daqs eh, se jkun hemm l-iskadenza u mbagħad eh, hemm rapport fuq il-ħruġ ta' proposta ta' proposta l-informazzjoni dwar smart regulation. Jiena qed insemmi dan il-punt għax naf li dan il-kumitat qed jissemma eh, fil-proposta tal-Kummissjoni dwar id-deċiżjoni tagħna ġifieri jekk il-koordinaturi rridu jevalwaw eh, l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni b'mod sistematiku ġifiri issa eh, aħna msemmija fil-komunikazzjoni tal-Smart Regulation sur unnek hawnhekk u wkoll l-opinjoni tiegħu fuq il-politika ta' kompetizzjoni ma' għet eh, nikontra l-affariet ma segretarjat nishtiq nissuġerixi li niftħu eh, debattitu l-lum imma nipermettu u kol ehm, li ikompli diskussjoni fil li jmiss għax naħseb li eh, l-iskadenza tkun wara il li jmiss fit-28 ta' ottubru għalek aċċettabli tinħarisina salej sur buzoj taċċettanti li tamel kummenti tal-bidu taftuħ un bat nkomplu aħna fil-laqalimis, nasib inti se tattendaw, tattendi u xil-laqalimis. Start with my opinion? Għalek nibdew bil-opinjoni tijaj? Le, le, le. Signora Vajle se tibda, ma jena xtaqt eh, Eh, iva naqbel li jajt sur Buzoj f'kelmtejn, Iva mela jajt iċer tiftaħ id-diskussjoni biex shadows imbagħad eh, jatuk iżjed natuk iżjed ħin eh, mm, fil-aqli messa xiet l-iskadenza fit-28, allura issa jkollna aħna diskussjoni fis-26 jew 27 ta' wis hekk se nagħmlu jekk ċer mela issa nixtieq nisilna l sinjora Violet tippreżenta l-opinjoni tagħha u mat naħseb nistgħu niftu d-dibattitu biex shadows inklusiena. Grazzi ħafna. Jina naf li jinti interessat ħafna fil-dan il suġġett naf xinuma l-kommenti tijak. Iva, ksibna ħafna, kienem ħafna interess f'dan il-rapport. L-affarijiet ma mux biss tekniċi u Dan l-affarijiet m'għandhomx biss jaħdmu max xol tana fuq livell intern għax dan għandu impatt ukoll fuq il-pubbliku, il-pubbliku li qed jipprova jaraw eh, kif eh, aħna niformulaw xolna ħarrisna wkoll lejn il-kumitat, sfortunatament ma nix aħna kooperazzjoni msaħħa mal-kumitat ġuri kiku kienet tkun ħaġa vera tajba għax fit-taħdidit li kelli smajt ħafna kritika jena u eh, iva forsi sissa kellna esperjenzi pozittivi għalhekk ir-rapport tiegħi u l-proposti tiegħi mm, ma tantx dawn jgħatu ħafna kritika inqas mill-Kumitat Ġuri imma xorta waħda nixtieq ngħid li iva huwa tajjeb li hemm xi kollegi li qed jikkritikaw li fil-passat eh, ma kienitx eh, xaġa mhux tas-soltu li l-Kummissjoni tagħmel valutazzjonijiet tampa fuq stabilizzazzjoni jew inkella sabiex mm, naċċertaw li l-proposti leġislativi ikollhom bażi politika ma qed nitkellmu aħna dwar il-passat u issa il-kummissjoni qed tara aħna u meta nixtiequ aħna nistudjaw xi aspetti partikolari l-qorti tal-awdituri faħret is-sistema tagħna u għalet li s-sistema tagħna nistgħu nqabluha mal-bqija tad-dinja naħseb insomma morret lil inwis il-qorti ma' l-Amerikani għandhom sistema simili ħafna stati membri jagħmluha barra Ir-Renju Unit, il-Ġermanja tixtieq twessa xi affarijiet, ħafna pajjiżi membri jagħmlu analiżi, spejjeż benefiċċji, il-Ġermanja trid tressad l-affarijiet tal-kompetittività impik tkabbir, imma s'issa kull ma kellha valutazzjoni ta' impatt fuq il-finanzi kif qedtilkom il-Kummissjoni resqet komunikazzjoni peress li il-Kummissjoni tara li dawn il-valutazzjonijiet jistgħu jaslu għal leġislazzjoni aħjar, reglamentazzjoni aħjar, imma xorta waħda xi punti għandhom jiġu konsidrati waqt id-debattitu u jiena nishti eh, nagħmel xi proposti hawnhekk dwar il-kumitat tagħna. Sissa iva ħadna l-impressjoni li l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi kif ukoll l-impatt fuq il-politika tal-konsumaturi u l-konsumaturi stess dawn ma natawx bizzejiet inform attenzjoni, iva faċli jimman li nelbu dil-problema, anzi nistgħu nagħmluha. U eh, għanna ħna nkopri dan it-ħassib mod sistematiku bat l-impatti soċjali ekonomiċi eh, għanna nistudjawhom u eh, dawn tistgħu taraħ taħt punt numru 4, fl-opinjoni tiegħi il-valutazzjoni tal-impatt, id-dokument għandu jkun wieħed dinamiku għax dwar pereżempju il-ħlas eh, tarzju inkella proposti oħrajn aħna rajna li jekk aħna nixxiequ imbidlu l-proposta tal-Kummissjoni per eżempju dwar il-ħlas li jiġi tard eh, irid ikun possibbli li fuq dan il-punt partikolari fi perjodu qasir ta' żmien u b'mod flessibli li jkollna aħna valutazzjoni tal-impatt. Il-Kummissjoni fil-lini gwida mm, ġodda ħarset lejn l-impatt fuq l-SMEs ħaġa ferm tajba, ħaġa li stennejna u mm, suppost kella tamel dan ftit snin ilu ma nixin semmi hawnhekk li aħna nażbu li tamel sens li jenħarsu lejn il-linni gwida xina naf li fun kongress Amerikan il-linni gwida huma emendi modernizzati wara konsultazzjoni mal-parlament illa la ma nistax namlu l-istess aħna mhux għax ma nafdax il-kummissjoni ma jena naħseb li dawn il-linji gwida għandhom ikunu trasparenti kif hemm fil-kungress nistgħu naraw Eh, eh, l-imkriteri u ma użati fit tfassil ta' dawn il-linji gwida u rridu nkunu iktar trasparenti aħna, rridu naġġornaw ruħna hawnhekk fit trasparenza l-aħħar punt tiegħi l-involviment tal-Parlament. M'għandix jiena xi opinjoni aħħarija, nixtieq nisma' l-opinjoni tal-kollegi, jiena naf li il-Kumitat ta' Raffarijiet Legali qed jistudja l possibilità li kunem um, eh, outsourcing tal-valutazzjoniet tal-impatt li kunem tip ta' fondazzjoni jew taqsima jiena ma xtaqx imma li eh, nagħmel dan eh, nasib li nistgħu nagħmlu intejbu dak li għandna issa nistgħu nimmodernizzawh, intejbuh qabel imbagħad ma nagħtu xogħol lil xi kumpaniji li mhumiex minn ta' ġewwa. fl-Istati Uniti, per eżempju, hemm bżonn ta' 3000 persuna sabiex eh, jaħdmu fuq eh, valutazzjonijiet. Ma naħsibx li għanna bżonn nagħmlu l-istess aħna u laqas għandna riżorsi, imma din kienet ideja tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Jekk, per eżempju, natu per eżempju bitċiet ta' xogħol l-kumpaniji esterni partijiet biss forsi din tkun eh, idea eh, tajba imma jekk se jkun hemm korp estern irid ikun hemm kontroll, kontroll fuq il-kriterji, irid ikun hemm kwalità. Aħna fil-Parlament qed nassumi li eh, se nagħtu dan ix-xogħol l istituti differenti pal per eżempju eh, dan iż-żewġ xirġil li għadhom kif tkellmu riċerkaturi ġifiri li nis li jiġu hawnhekk ikellmuna mbagħad il-kummissjoni tista' tagħti xi xogħol lil dawn l-istituzzjonijiet li bekk ikollna approċċ parallel u jekk imbagħad ix-xogħol ikun tajjeb jekk eh, valutazzjoni tal-impatt tkun mm, biċċa tax-xogħol tajba ħafna mbagħad nistgħu nerġgħu nużaw l-istess entità jiena smajt mill-kollegi li ma kienux kuntenti b'xi valutazzjoni ta' impatt u allura nafu li mhux se nużaw l-istess entità rridu nkunu prammatiċi naraw jekk hemm xi lok li namlu tip ta' outsourcing jekk eh, natu x-xogħol l-entità jew jekk natu forsi parti mix-xogħol il-kumitat ġuri biddel film tu xi naqra fuq dan set jaħseb iktar dwar li natu xol parzjali, rridu aħna natu mandat l-Kommissjoni għalli kunem iktar involviment tal-Parlament, rridu nasbu iktar dwar il-trasparenza, kontroll tal-kwalità u rridu kunem kooperazzjoni aħjar u kol. Iktar mill- li noħol u istituzzjoni, imma jina pjuttost flessibli, jina għadni maħadxi deċizjoni għanħarija. Very much indeed, uh, Mrs. Weiler. Grazie ħafna. Issa xi xie shadows, jissur sur Vandekam, fizem il-PPA, e, il-Sur Kreutzmann u jien fizem il-grupp tijaj. Kollek warja, kiena tkun għaw forsi terġa t ġellura maħna u nil-għaw koll sur Massimo Angelo mill-Policy Unit tal-Kommissjoni. Ejo namlu round ta' kommenti minnaħat ta' shadows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 Se nitkellem fuq punt preċiż ħafna, qed nitkellem fuq punt preċiż ħafna rid noqgħdu attenti għad-dettalji, naqrajt id-dokument tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali jiena laqatni ħafna l-fatt li huma kritiċi iktar mis-Sinjura Weiler. Ovvjament, jien għandi tlet domandi. dawn dan l-assessjer tal-impatt jista' jiddetermina politika jiena għandi l-impressjoni l-Kummissjoni qed tinjora l-assessjer tal-impatt u għal daqstant irid ikun eżattament Eh, iktar fid-detal fit-test tal-Inglis hemm bżonn eh, hemm miktub li hemm bżonn għal assessjar tal-impatt. Allura fejn ma jkollnux il-kelma bżonn jew neċessità ta' dawn eh, dan l-assessjar tal-impatt imniżżel fid-dokument. It-tieni domanda għandix taqsam l advisors Il-Kummissjoni u il-Parlament qed jitolbu il-pariri tal-istess persuni, l-istess advisors. Xi tajdu dwar dan? Huwa xi ftit sorprendenti li qegħdin nieħdu input minn żewġ tal-istess persuni. fir rigward tal-outsourcing jiena naqbel ma' Sinjura Weiler eh, li jidu noqogħdu attenti dwar dan u jiena qed ninkwieta xi ftit dwar l-iżviluppi ta' outsourcing. Outsourcing ta' kollox. Nixtieq ta' informazzjoni dwar dan ikjoġba grazzi. Thank you, Mr. Van. Grazzi, Sur Van de Kemp, Sur Kreutzmann. Grazzi ħafna. Nini għan kwistjoni diffiċli. Nixtieq nibda billi jiridu jridu naħsbu dwar jekk direttiva jew regolamentazzjoni jitfissirx progress għas suq internu jekk le, allura sempliċiment għanna nħallu l-affarijiet kif inhuma. M'għandniex bżonn assessjar tal-impatt qed tikkrew qed nikkrew biss burokrazija għal xejn. Tieni punt. Aħna kellna sjar tal-impatt fuq osmoħrat tal-protezzjoni tal-konsumatur li mhux ma kienux wista informazzjoni bħal per eżempju uh, eh, fil-Ġermanja aħna solvejna uħut minn dawn il-kwistjonijiet ħafna żmien ilu għal santi jekk konna assessjar tal-impatt ta' dan it-tip dawn għandhom ikollhom għan utli għal daqstant naħseb li sinjura Vajler għandha raġun. Il-Parlament ser jkollu l-opportunità li issaqsi id-domandi li jrid issaqsi u Meta jkollna l-assessjar tal-impatt, intom tistennew li jkonna risposti għalihom għal daqstant qed insaqsi jekk il-Parlament ikollux ir-rwol rwol miżjud fir-rigward ta' dawn il-kwistjonijiet u dawn it-tibdoliet. un hemm il-kwistjoni fuq il-negozji żgħar u għadejjem importanti. Jena nistanejdilkom li naħdimt f'kumpanija kbira ħafna u emnuni u ma jistaw jitrattaw dawn il-kwistjonijiet għandhom dipartimenti legali u għandhom staff speċjalizzat li jgħinuhom f'dawn il-kwistjonijiet. Fil-fatt huma jistgħu jgħinu l negozji iż żar tip ta' rapporti tal-esperti li għandhom bżonn għaliex il-kumpaniji żgħar m'għandhomx staff speċjalizzat u uh, persuni li għatu uh, eh, pariri legali. Għalda stant nasib li importanti ħafna analizzaw numru 7, sezzjoni 7, li tirreferi speċifikament għal dan jekk inti toħloq pis burokratiku dan il-pis ma jkunx l-istess fuq kull kumpanija, fuq kull eh, negozju. Għaliex l-impatt huwa biss fir-rigward tal-persentaġġ ta' tħul jew inkella tal-impjiegi u dan jagħmlu ħafna iktar ta' pis għal kumpaniji iż-żgħar milli daw kbar. U wkoll, Sinjura Vajler, inti tkellim dwar l-effetti fuq il-konsumatur effett soċjali, però trid tara wkoll l-effett fuq il-negozji eh, dawk li għandhom is tal-kumpanija, etc. Daw spiss kompetizjoni globalizzata għal darba oħra huma l-kumpaniji l-kbar li jistgħu jittrattaw dawn il-problemi jibqgħu kompetittivi huma jem dawk iż-żgħar li jisofru għal dan naħseb li rridu niffukaw fuq l-effetti kollha. Grazzi. Thank you very much, Mr. Kreutzmann. Perhaps... Grazie għafna Sur Kreutzmann, xi punti minna ħatijaj, xi punti prattiċi. Nishtin għajem, naħseb li s-Sinjura Vajler ma s-saċi rispondi għom għalissa, minħabba l-fat eh, li għanna il-rapport l-initiative ta' Sinjura Nibler u s-sanna dan il-komunikat minna ħat l-Komissjoni u kol. Il-kwistjoni hija parti mill-analiżi tal-Sinjora Nibler għadiex uh, tajba l-lum, uh, jow hekk għandix uh, iġa ġurnata biżejjed. Jiena nixtieq ngħid li diġa' għamilċi xi kritika jien diġa' għattila li meta li għattila li l-garanzija tal-Independence Impact Assessment hija parti mill-problema u kol jiena ma naħsibx li qalet sewa ħafna ki għaliex għanna bżon dawn l żjar tal-impatt indipendenti għandu fi għandhom jiġu garantiti. Zdajna naħseb li fi rigward ta' xelta dal komitat naħseb li rapport ta' Sinjura Weiler jew l-opinjoni tagħha hija petnenti naħseb li hemm ah, ħafna fajjiet tajbin hemmhekk li nistgħu nużaw, se naħseb li l-kollegi tiegħi ser ikollhom punti oħrajn xi jżidu jiena partikolarment xtaqt. Mm, Firħilla tal-li i għamlet assessjar tal-impatt li għandu jiġu meqjus bħala mm, dokument tajjeb preżenti u naħseb li fil rigward il-kommenti tas Sinjora Sir Kreitzman Xtin nerġa nirrepeti li l-impact assessment mi eh, xi piece burokratiku jew jagħmlu ħsar burokrazija anzi dan jista' joħloq riżultati tajbin ħafna u bl-informazzjoni kollha u l-dejta li għandna dan l-assessjar tal-impatt m'għandux jiġu meqjus bħala xi ħaġa li l-Kummissjoni tmur toqgħod tiġbor biex tissodisfa lill-Parlament jew inkella biex tissodisfa lill-pubbliku ġenerali. Dawn għandhom ikunu parti mill-proċess normali ta' żvilupp ta' proposta leġislattiva ta' kwalità għolja u koll l eżaminazzjoni sistematika tal-alternattivi u tispjegalna wkoll x'in dettali għal bażi tal-proposta fir-rigward tal-għalanijiet u riżultati wkoll tanaliża tagħmel analiżi tal mekanizmu tal-implementazzjoni biex bekk jkun hemm leġiżlazzjoni ta' kwalità u għal daqstant jiena naħseb li sa ċertu punt dan ah, fi żmien meta inti ma jkollokx bżejjed Tħim biex tagħmel ħsier tal-impatt, ah, naħseb li kunta ta' noqqas għaliex proposta ma tistax tagħmel dokument U jallura din proposta jekk ma jkunx hekk ser kollha xi noqqasijiet sa mill-bidunet u jidhirli li għandna nenfasizzaw dan il-punt u naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni ta' Smart Regulation iva tagħmel dan aħna rridu analizzaw ukoll kwistjoni tal-indipendenza fil-kuntest tal-proċess kollu kemm hu u mhux biss nieħdu parti minna eh, izolata ta' situazzjoni. Jena nara li l-Kommissjoni diġa qed tipprova tneħħi xi argumenti, dwar xi argumenti għal iktar indipendenza dan se jkun rapport eh, dibattitu importanti ħafna fi rigward meta naslu għal rapport ta' Sinra Nibler. Eh, Sinra Vajler kienet tuża l-kelma objective u hawnhekk naħseb li din importanti għaliex il-Kommissjoni qed tieħu għan obġettiv ħafna fi rigward ta' dak li qed tagħmel u wkoll fi rigward tal-analiżi tal-istessjar tal-impatt. Bażikament, din hija r raġuni għalfejn in-nies jaħsbu li hemm bżonn ta' istessjar tal-impatt. L-opinjoni tiegħi li mhux kulħadd jaqbel dwarha hija li ovvjament inti tkun qed tibda l-proċess kollu tal-Kummissjoni u li tiggarantixxi l-obġettività li xbek biss tista' tikseb riżultati ta' kwalità bekk naħseb li nistgħu niksbu perspettiva iktar bilanċata. U Jina naħseb l-opinjoni ta' Sinjora Valeria waħda ta' valur għal kumtat l-affarijiet legali. Jina naħseb li għandhom zidu iktar valur, natu aktar valur. Jina nisper l-kumtat tal-affarijiet legali li du nota ta' dak li xi tajdu. Għaw xi kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu, jekk le jina ser nistieden is-sur Angelino jekk jixtieq jikkomenta fil-qosor u mbagħad nagħlqu dan il-punt u nagħdu il-kelma lis sur Buzoj biex jagħmel jagħti l-opinjoni tiegħu. Sur Angelino jekk jogħġbok. Sir Angelino. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Grazie, Sur President. l li xtiq najt li naqbel ħafna ma dak li jett dwar l sir tal-impattu l-bżonn li l-Kommissjoni tipprovdi bażi ehm, b'saħħitha l kwalunkwe tip ta' proposta għal Parlament Ewropew u s-sistema li l kommissjoni faslet u preparat fil-fatt toħloq dan kollu. L-opinjoni għajjem fil-fat il-punti għaw l-enin kolla li ġab rappresentati mill-komunikat li l-Komissjoni għadha kem adottat nar il ġimgħa u jina nishtiq li kummenta fil-qosor fuq uħut minn dawn il-punti u nibda mill aħħar u mill aħħar punt li huwa l-istadina li dal kumitat indirizza l kumitat oħrajn biex jagħmlu eżaminazzjoni tal-assessjar tal-impatt fil-bidu tal-proċess leġislattiv jgħu huwa importanti ħafna għall-Kummissjoni dan huwa proċess importanti li se jiġu analizzati flimkien mal l-orsi tal-awdituri għaliex indunajna li l-assistjer tal-impatt mhux dejjem jiġi ntużat fil-Parlament Ewropew jew inkella fil-Kunsill u fil-bidu tal-proċess leġislattiv huwa importanti ħafna tagħmel assessjar u teżamina l-kwalità tal-proposti tal-Kommissjoni. Mbagħad hemm il-rapport il-fat li r rapporti għajjem xi tħassib dwar il-punti kritiċi li l-Kummissjoni wkoll t tenfasizza li huma l-konsultazzjoni uh, fil fatt il-konsultazzjoni u li huwa ferm importanti u għal din ir-raġuni aħna stendejna l-standard um, minimu ta' 8 ġimgħat il-konsultazzjoni minn 8 għal 12 u wkoll din il-konsultazzjoni ser tiġi evalwata fir-rigward tal-assessjar għal ttip aħjar. U dan se jinkludu kol konsultazzjoni tal-SMEs jew inkella organizzazzjonijiet tal-konsumatur jew inkella kwalunkwe tip ta' stakeholder. Fi rigward tal-fatt li l-assessjar tal-impatt għandu jiġi mm, meqjus bħala dokument li qed nafmu fuq preżentament nasab li nqussu l-punti ewlenin eh, li l-istituzzjonijiet f'temu eh, f'tem interistituzzjonali dwar l-leġijiet aħjar u eh, l-kut il-parlament impenjaw ruħom li jamlu eh, assessjar aħjar fil-proposta tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni u li għalessa li taħdem kooperazzjoni ma' żewġ istituzzjonijiet u tagħmel analiżi iktar wiesa tal-assessjar tal-impatt li huwa wieħed mill-elementi kruċjali tal- eh, orti tal-awdituri. Jien ukoll nixtieq ngħid li President Barroso fil-komunikat tiegħu eh, għamel eh, li ekim seħa exposed evaluation u importanti ħafna li mm, wara ftit min ikunu nistgħu nassessjaw jekk il-leġiżlazzjoni li ġiet adottata tipproduċix l-effetti mm, li għalihom ġiet infasla u wkoll eh, il-mezzi ta' kif dawn l-għanijiet intlaħqu u jekk hemm bżonn li titjieb il-leġiżlazzjoni bħal pereżempju permezz ta' tnaqqis fil-ispejjeż amministrattivi. Fir-rigward ta' l-impatt jiena naħseb li l-approċ ta' tlet prezz ġi approvatu li l-Kommissjoni uh, eh, ser tagħmel assessjar iktar fid-dettall tal-impatt soċjali u naħseb li permezz tal-impatt soċjali ser jiġu konsidrati wkoll uh, l-impatti fuq il-konsumatur. Fl-aħħar fir-rigward tal-kwistjoni tal-independency eh, naħseb li komunikat li għadu kemm ġi adottat jagħti sinjal ċar ħafna dwar pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni. U aħna nqisu li sistema li edha hemm edha tiġi ntużata tagħti riżultati tajbin u wkoll eh, eh, tippubblika l-opinjoni tal-bordu wkoll tal- eh, data campaign, etc. prosta tal-Kommissjoni u nassiguraw li kuna hemm trasparenza siħa tal-proċess iżda wkoll eh, il-mod li fih l-assessjar tal-impatt ġi eżaminat u evalwat fir-rigward tal-kwalità fil-proċess li wassal għal deċiżjoni minnaħa naħa tal-kulleġġ. Naħseb dak kollox li xtaqt ngħid. Ovvjament il-Kummissjoni hija lesta li terġa' tkun hawn biex tippreżenta fiktar dettall komunikat u tirrispondi għal domandi li jista' jkollkom. Uh, naħseb li dwar it-tieni punt tiegħek li huwa punt aktar mifrux, naħseb li il-koordinaturi jdu jikkonsidraw fil-ġejjeni. Issa għandna din il-proposta tal-Smart Regulation fuq il-mejda iżda. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu s-Sinjura Weiler biex tagħlaq. Tinfakkarkom li ma tantx ħin disponibbli. Iva, punt wieħed ta' kritika li nixtieq inżid hawnhekk. Ovvjament, inti id-defendejt il-sistema tal-Kommissjoni, inti għed li għet namlu xiftit aktar. Imma dak li għet tamlu muwiġ bizzejiet. F'dak li rikwardana, aħna jien it-tammajt illi inti kont sertu twieġeb għal ċertu affarijiet illi jiena semmejt fir-rapport, kontu ser tgħidu xi ftit aktar. Kelli dibattitu waqt il-pranzu mal-negozjanti svedizi u hemmhekk għal illi l-evalwazzjonijiet tal-impatt ser ikun qed jiffukaw aktar fuq il kompetitivita Jiena qed tajjeb wisq, imma dan mhuwiex biżejjed għalina. l-ideja ta'kom, kif, kif taħsbu li l-Parlament jista' jkun involut aktar fil-proċess kollu? Kif nistgħu nsemmu leħinna aħjar? Jiena nixtieq li inti titkellem dwar dan. Ovvjament, ma nsabux f'analiżi post facto. Aħna fil-Parlament dan diġa minn dwar kif il-liġijiet jiġu implementati. Din hija ħaġa ġusta, iżda issa neħtieġu evalwazzjoni tal-impatt serju biex aħna nkunu nistgħu nfasslu il-liġijiet illi neħtieġu, liġijiet xirqa. Aħna f'dan il-komitat nużaw l-evalwazzjoni tal-impatt. Forsi ma nżommux ma' rakkomandazzjonijiet tiegħu, forsi ngħidu dan il-Parlament għandu opinjoni oħra jekk il-konklużjonijiet tant ikunu neutrali ma jkunux tangibli. Dan mhuwiex dan mhux evalwazzjoni tal-impatt reali. Aħna irridu t trasparenza, irridu wkoll indipendenza totali, kif qalu l-Amerikani din ma teżistix. Jiena nkun sodisfatta jekk jgħidu li li ma istituzzjoni l-università li ma professur fl-Ewropa qed hekk. Jien għandi l-modi tiegħi kif naħsibhom. Naħseb irridu ninsew illi eh, teżisti xi ħaġa palma indipendenza sħiħa din ma teżistix. Grazzi. Issa ser faslu skadenza li hija tlieta ta' Novembru fir-rigward ta' rapport tiegħek. U forsi inti trid tarġa' tirrapporta fil-laqgħa li jmiss forsi għandek spazju qasir jekk forsi s-Sinjura Nibler tiddeċiedi li tibda li termin ta' referenza tal-rapport tagħha. Nħabba li ħareċ ħarġet il-proposta ta' Smart Regulation fit-8 Ottubru. Għalix issa għanna rapport siħa unek u d-demna, imma jafidejkom il-tiddeċidu. Issa fl-axar ser nistiden l-Kristin Buzoj biex jiftaħ id-diskussjoni dwar l-opinjoni tiegħu. Aħna ser niskedaw diskussjoni sħiħa dwar l-opinjoni tiegħek fil-laqa li jmiss fis-26 jew fis-27 ta' Ottubru skont meta inti disponibbli. Ma naħsibx li x-shadows jinsabu hawnhekk u allura hekk jogħġbok forsi tista' tiftaħ id-diskussjoni ma nafx is-Sinjura Brons mill-Kummissjoni tinsab hawnhekk. Iva, tinsab hawnhekk. Mela allura minħabba li inti ġejt apposta biex titkellem xara dik l-opportunità biex tgħid kemm tgħid dwar l-isfond ta' din l-opinjoni. u mbagħad f'ħames minuti irridu nagħlqu il-laqatana. Dispjaċini qed nipressakom bil-ħin. Se nkun senżon fil-qosor naf li hemm cocktail wara dan imma jiena mhux se nieħu sem għal sejjer nieħu sem fil-laqa dwar prodotti ta' kostruzzjoni għandi erba' punti u mbagħad fis-26 ta' Ottubru ngħid aktar. L-ewwel nett jiena nilqa' dan ir-rapport il-Kummissjoni Ewropea batet il-Parlament jien nixtieq ngħid illi fl-2009 il-Kummissjoni il komissjoni il kummissjoni imma niġa tajjeb ħafna il-politika ta' kompetizzjoni fi żmien ta' kriżi u l-qafas temporanju ta' aktar festival l-istati membri permettilhom biex huma jieħdu miżuri biex jgħinu lil banek biex itaffu l-effetti tal-kriżi u jagħtu aċċess tal-kreditu ovvjament ma rridux nolqu distorsjonijiet tal-kompetizzjoni u il-Kummissjoni Ewropea titissegwi mill-qrib kif jiġu evalwati dawn is-salvagwardji f'dan ir-rigward? Mbagħad tinined dwar l-interess u l ewlieni tagħna l-ħarsin tal-konsumatur, jiena staqsejt il-Kummissjoni biex tressaq proposta fejn ikun hemm mekkaniżmu xira ta' kumpens ta' redress li jinħolqu għal vitmi tal-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni, it-tielet net settur tal-farmaceutika, jiena naħseb il-Kummissjoni Ewropea trid tindirissa l-kwistjoni ta' barri ta' xkil marbut mal-medicini ġeneriċi u kol il-sistema tal-privattivi sejra tkun meħtieġa u kol din is-sitwazzjoni f'sitwazzjonijiet oħrajn aħna rridu niġġieldu biex ikun hemm sistema Ewropea ta' privattiva. fl net fis-settur tal-enerġija jiena naħseb il-Kummissjoni Ewropea trid ittejjeb il-kompetizzjoni biex toħloq suq tal-enerġija intern u tneħħi kull tip ta' xkil għall operaturi l-ġodda biex huma jkunu jistgħu jidħlu fis-suq erba idejat biss għaliex ma tantx għandi ħin disponibbli iżda jien ninsab ħerqan biex niddiskuti ma' xedu u mal-Kummissjoni Ewropea f'aktar dettal fil la li jmiss. Grazzi tassew. Grazzi tassew Onorevoli Buzoj. Grazzi ta' rapport eccellenti tiegħek li kopri dawn il-punti ewlenin. Onorevoli il-Sinjora Brons, siq tgħid kentejn biex tala id-diskussjoni tagħna. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazzi tassew, President. Il-Kommissjoni tilqa l-abbozz ta' opinjoni ta' rapporter. Aħna ser nieħdu nota tal-appost ta' rapporter f'rigward tal-fatt li l-Kommissjoni Ewropea ġilda ti kriżi finanzjarja. Dan kien fokus ewlin tal-azzjonijiet tagħna sena l-oħra, ma rridux ninsew azzjonijiet ta' forzar u ħidma fit-tfassil tal-politika Aħna parapporter naħsbu illi il-bażi għali ser tarġa tiġi rkuprata fis suq finanzjari ma lajkem jista' jkun. Ovvjament ma nataċ għajnuna mill-istat, iżda il-kondizjonijiet kienu emmek biex il-banek irridu jkunu għamlu ċertu affarijiet dan jinkludi ristrutturar. Kif ħabbar viċi President Almuni għal-Kumitat, il-laqa tal-Kumitat Ekon il-ġimgħa l-oħra, aħna ma sabux f'pożizzjoni biex inneħħu il reġim temporanju tal-għajnuna mill-istat. Iżda aħna nixtiequ illi din issir fil-bidu tal-2012. Meta naraw sinerġiji bejn il-kompetizzjoni politika ta' protezzjoni tal-konsumatur aħna nixtiequ nefasizzaw dwar l-isforzi konġunti minna tal komissjoni biex niżguraw qafas komuni dwar il-kumpens kollettiv u azzjonijiet ta' dannu. Aħna għedin naħdmu mill-qrib ukoll ma' Diġi Sanko. Ser tiġi organizzata konsultazzjoni pubblika din il-ħarifa. It-tininet tiġi kompetizzjoni tinforza regoli ta'